Dear colleagues, we have here the Commission and then uh, I think that it is... Eżis kollegi għedin għawek. Start with the first point in our agenda. Mal-Kommissarju nixtieq li naddu immedjatament tal-adozzjoni tal-agenda jekk mandkom l-ebda oġġezzjoni naħseb li nista' ngħid illi l-agenda hija adottata mingħajr l-ebda bidla. Issa t-tieni punt fuq l-agenda huma l-approvazzjoni tal-minuti tal-14 ta' Deċembru, 21 ta' Jannar, 16 u 17 ta' Marzu. Jekk m'għandkom xejn kontra, sa' tmim din il-laqa, umbat nkun nistgħu ngħidu li l minuti huma adottati. Għandi xi ftit aħbarijiet minnaħa tal-President. Mela l-ewwel nett għandi rapport eh, minnaħa tal-missjoni tad delegazzjoni illi żaret l-Uffiċċju Veterinarju responsabbli għall-ikel fl-Irlanda. Dan il-rapport issibuh fil-dossier tal-laqa, illum għanna servizz ta' interpretazzjoni b-21 lingwa u passoltu il-fajl huwa għad dispożizzjoni ta'kom fuq li meeting u din il-laqa jam xandra fuq l-internet. Mela, issa nissaw naddu għal-raba pont li ġifiri l-iskambju ta' opinjonijiet ma' Sur Carmenu Vella kummissarju għall-ambjent, affarijiet maritmi u sajt bħala parti mid-dialogu strutturat. L-għennet jina nishtiq nati merħba mill-qalbi lil-Sur Carmen Uvella kif tafu żjara tiegħu illum qed issir fl-isfond tad dialogu tagħna mal-Kummissarju u mal-Kummissjoni bejn ġifieri id-dialogu bejn l-Envi u l-Kummissjoni. Aħna nixtiequ nitkellmu fuq il-programm ta' ħidma għas-sena 2016 u l-prioritajiet li qed tippjana lil minn din is-sena. Nixtieq li nkun naf iktar fuq il-proposti tiegħek sabiex tippromovi tkabbir favur l-ambjent, il- pakket tal-ekonomija ċirkulari kif ukoll il-fitness check fuq id-direttivi natura. Jiena naħseb li l-kollegi żgur illi jixtiequ li jkunu jafu ftit iktar fuq il-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea kontra traffikar tal- tal-pjanti u animali selvaġġi, id-degradazzjoni tal-foresti kif ukoll l-opinjoni tagħkom fuq il-fajs li għadhom għaddejjin bħal il-konvenzjoni fuq il-Merkurju kif ukoll id-direttiva qafas tal-ilma. Jien nixtieq ningrazzjak tal-hija hawnhekk u nistiednek sabiex tagħmel id-diskors tiegħek ta' introduzzjoni u mbagħad iktar tard ikun dibattitu mal-kollegi. Grazzi ħafna Giovanni, one of snar it-tajjeb lill-membri onorevoli kollha u lill-kollegi kollha li qegħdin hawnhekk. Nixtieq ngħaddi mill-ewwel sabiex nitkellem fuq il-punti ewlenin fil-kuntest tal-programm tagħna. Jekk ha naqbis ċertu punti matul diskors tiegħi tistgħu issemmuhom li ħalli ndiskutuhom iktar qudiem. Forsi tiftakru li fismih smih illi kenni hawnhekk fil-Parlament Ewropew f'Settembru tas-sena 2014 jiena sqarrejt li kont se nagħmel il-programm ta' azzjoni ambjentali seba' wieħed bħala l-qafas li ħajgwidani. Is-seba' programm għafas ambjentali jitlob mill-Kummissjoni li tieħu azzjoni fuq numru ta' kwestjonijiet. Jiena tinsegwi dan il-pjan u nista' ngħidilkom bi li fil-fat dan ix-xogħol qiegħed mixi tajjeb fuq id-disa għanijiet ta' priorità dan il-programm. Jiena wkoll gawdejt mill-benefiċċju ta' resoluzzjoni tajba ma'kom ħafna minn kom kif ukoll mal-Parlament Ewropew matul din l-aħħar sena fuq bosta suġġetti. Jiena naħseb illi seba' programm għafas ambjentali jista' jagħti kontribuzzjoni tajba għall-10 prioritajiet tal-President Juncker u sabiex nagħmel kienet nifoka fuq tliet oqsma ewlenin. L-ewwel net il il-fatt li l-ekonomija tissir iktar favur l-ambjent, illi konna rabta ħjar ma' ċittadini u t net illi verament naslu għall-azzjoni u għal-riżultati. Jina ħnitkellem fuq dawn it-tlet punti. Iżda nixtieq illi l-ewwel nirrifletti fuq iż-żewġ affarijiet illi ġraw fl-aħħar sitt xhur tas-sena 2015 illi kienu verament importanti. Jett nirreferi għall-Aġenda tas sena 2030 għall iżvilupp sostenibbli flimkien mal-ftejm internazzjonali li ntlaħaq fuq il-bidla tal-klima fil-COP21 f'Pariġi. U dawn iż-żewġ avvenimenti kienu verament ewlenin sabiex aħna nippruvaw nkomplu niġġieldu għal iktar sostenibilità. Mela nitkellem issa fuq l-Aġenda 2030. L-Unjoni Ewropea kellha rwol importanti sabiex tilħaq riżultat daqshekk ambizzjuż fin-negozjati li waslu għalftejn fuq l-Aġenda 2030 u aħna qed nkomplu naħdmu b'determinazzjoni ħalli jkollna rwol mexxej għall-implementazzjoni u kontroll ta' 17 il-lan ta' żvilupp sostenibbli kif ukoll il-169 għan li għanna stabilita. Kif tafu, aħna din nippjanaw li għal-program ta' ħidma tal komissjoni s-sena 2016 aħna għedin nippjanaw li kon inizjattiva l-passi li jmess li jistgħu jwaslu għal ġejjin Ewropew iktar sostenibbli li jorbot l-implementazzjoni tal-SDGs mar revizjoni ta' Ewropa 2020 sabiex niżguraw li kun hemm tkabbir ekonomiku u sostenibilità ambjentali u soċjali ħanaħdmu fuq żewġ stati differenti ktar tard din is-sena aħna naħorġu b'komunikazzjoni illi ħatfassal il-politika interna u esterna tal-implementazzjoni tal-SDGs u l-inizjattivi li huma marbutin ma' hekk. Pal pereżempju r-reviżjoni tal-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp jew nkella x-xogħol li qed isir minnaħa tal-Eurostat fuq il-kontroll tal-iżvilupp sostenibbli. Issa li aħna qegħdin naħdmu fuq eh, dawn l għanijiet aħna wkoll ħanibdew nħejju ruħna l-istrateġija l-Ewropa ta' wara l-istrateġija ta' 2020 Aħna għandna l-qalbna li dan il-proċess ikun inklusiv kemm jista' jkun mhux biss billi ninvolvu l-esperti kollha minħa tal-Kummissjoni, iżda illi nibbenefikaw mill-esperjenza tagħkom kif ukoll tal-partijiet interessati l-oħra kollha. L-ewwel ħaġa li għandha tigwidana fih dan dan il-proċess dwar l-alternattivi fil-fat li għanna dispozizjoni tagħna ħajkunu diskussi fl-imkien mal-kollegi tiegħi fil-kulleġġ tal-Kummissarju fl-Ulju ta' din is-sena. Issa fuq tkabbir ambjentali, aħna rridu naraw l-attivitajiet ekonomiċi tagħna huma sostenibbli u dan huwa rekwizit mhux biss għalina sabiex nilqu l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli iżda hija ħtieġa wkoll sabiex nippermettu l-Unjoni Ewropea tkun tista' telep il-problemi fuq perjodu twal ta' żmien. Din dan il-għan huwa jagħmel ħafna sens fil-fatt tal-Ewropa minħabba li ma tantx għandna riżorsi naturali. Iżdanna ħafna ħilliet u tarif fidejna, ġifiri rridu naraw li nużaw blaħjar mod kull kilo ta' materjali li għanna dispozizjoni tagħna. U għalhekk l-ewwel priorità tiegħi ħad tkun illi aħna nippromovu iktar skabbir ambjentali fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea diġawa meċċej fuq il-livell globali f'dan il-qassam iżda għandna ħafna iktar potenzjal sabiex inkomplu ntejbu s-sitwazzjoni. L-aħħar ċifri fis-scoreboard tal efficienza tar rizorsi juru li l-produttività tar rizorsi tiebet ħafna f'dawn l-aħħar xar snin u aħna nistgħu naraw li hemm bosta tendenzi illi jistgħu jiddireġuna f'direzzjoni iktar sostenibbli iżda aħna rridu nbedu iktar l-użu ta' rizorsi mill-tkabbir ekonomiku. It-tkabbir ambjentali fil-sfond tal-Strategija Ewropa 2020 ifisser li aħna rridu naqsu l-ispejjeż u l-danu ambjentali billi nużaw b'mod iktar effiċenti riżorsi l-innovazzjoni kontribwixxu għal iktar tkabbir, kompetittività u ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol. U dan huwa propju dak li konsisti ehm, fil-ekonomija ċirkulari. Aħna Fil-fatt, riġna bil-programm ta' ħidma f'ġembur li għadda billi adottajna strateġija ġdida għall-ekonomija ċirkolari. Jekk din ħatkun implementata bissieħ dan ħaj wassal triplu tal-benefiċċji għas-soċjetà minħabba li ħanfadlu ħafna iktar flus unħedġu l-kumpaniji fadlu iktar noħol iktar opportunitajiet ta' xogħol naqsu l-pressjoni u l-pis fuq l-ambjent u naqsu wkoll emissjoni tal-karbonju se nifukaw fuq il-tħija ta' elementi differenti. Il-pjantazzjoni dal-waqt jkun implementat is-sena li għaddiet aħna ħriġna b'talba l-programm fih dan Orizzont 2020 bil-titlu Industrija 2020 fl-Ekonomija Ċirkulari. Kummissjoni adottat il-proposta għal beħ online tal-prodotti. U xarilu fi 17 ta' Marzu aħna ħriġna bil-regolament revedut tal-fertilizzanti li huwa pakket li inkludi miżuri sabiex intejbu l-aċċess għas-suq għal fertilizzanti li huma biżati fuq l-iskart bioloġiku u organiku fl-Unjoni Ewropea. Issa qed inħejju wkoll il-pjanta ħidma għall-eco design li jgħat jipprova jindirizza l efficienza tal-enerġija fil-prodotti, fil-produzzjoni tal-prodotti, iżda anka il-possibilità li dawn ikunu riċiklati u li jdum mal periodu itwal ta' żmien. Sabiex nżommu mal-implementazzjoni dan il-pakket ħa noħorġu rapport ta' progress dwaru ħames snin wara li jkun adottat, iżda ħajkun hemm aġġornamenti iktar regolari li ħajna taw l-Istati Membri, il-Parlament Ewropew u l-partijiet interessati. Id-diskussjonijiet fuq il-proposti leġislativi dwar l-iskart nasib li bdew tajjeb. Minnaħat tal-istati membri kien hemm ħafna reazzjonijiet pożittivi u jiena qed nistenna bil-ħerqa li koll opportunità diskuti dan il-punt ma'kom bil-bidu tal-diskussjoni tal bossa rapport ta' Simona Bonafè li ħajkun prezentat f'Mejju u ħamadottaw koll il-rapport fil-Kumitat f'Novembru. Jiena naf li l-grupp eh, tim tiegħi fil-Kummissjoni diġà qegħdin jispjegaw l-proposti u qegħdin jipparteċipaw f'kol fl-laqgħat ta' tħejjija ma' Simona mal-tim tagħha kif ukoll ma' Shadow Reporters. Aħna lessin nkopraw bisħiħ magħkom u natukom il-parir mill-lat tekniku fix-xhur li ġejjin. L-iskart fil-baħar huwa kwistjoni ukoll illi fil-fatt huwa qalbi ħafna. Aħna nabżon bżonn approċċ li jindirizza din il-problema kemm fuq l-art kif ukoll fil pratana tagħna. Diġà bdew ħafna inizjattivi tajbin bħal pereżempju t-tindif tal bajiet li nistadu aħna sabiex nħorġu l-iskart mill-baħar u inizjattivi politiċi wkoll bħal azzjoni li naqsu il-paski tal-plastik li ntużaw darba biss. Iżda bżonn nikkoordinaw dawn inizjattivi kollha. Kif tafu l-iskart huwa parti żgħira minn dan iċ-ċirku. U allura għandna bżonn li nibdlu b'mod fundamentali l-ekonomiji tagħna li dan ħajkollu bżonn ta' ħafna investiment preċiż ħafna. Nixtieq ngħidulkom ukoll li minn din is-sena il-Green Week fl-aħħar ta' Mejju ħad tkun dedikata għal suġġett ta' investiment f'ġejjini iktar favur l-ambjent. Aħna rridu niżguraw li s-sistema finanzjarja tippermettilna illi kon iktar żvilupp sostenibbli u tenna sabiex aħna nżommu mal-impenni illi tieħdu s-sena li għaddit f'Pariġi dwar il-klima fin-New York fil-kuntest tal-Aġenda 2030 kif ukoll fil-kuntest tal-pjan tazzjoni tal-ekonomija ċirkulari. Jiena qed nieħu gost il parlamentijiet jahdem jaħdem mod proattiv fil-programm tal-Green Week nittama li nara ħafna minnkom hemmhekk. Issa fuq il-kapital naturali, biodiversità huwa resource hija rizorsa fija nifissa minkejja li ma tantx tidher il-kapital naturali kif ukoll is-servizzi li tagħtina l-ekosistema bħal pereżempju il-ma nadif il-dakkir naturali kif ukoll produttività agrikola huma għall-kwalità tajba tal-ħamrija xi ħaġa importanti ħafna l-ekonomija u s-soċjetà tagħna kif ukoll għal-mod ta' kif ngħixu jekk aħna ma nagħmlux ġestjoni tajba tal-ekosistemi bl-iktar mod xira aħna ħanitilfu dawn ir-riżorsi tant prezzjużi u ħajjiswilna ħafna flus u ħafna ħin ukoll għandna bżonn sabiex nibdluhom b'soluzzjonijiet artifiċjali aħna nasbu illi l-ispejjeż involuti fil-protezzjoni u t-tisħieħ ta' kapital naturali mhumiex spejjeż għalina iżda qegħdin jgħinu nasa biex il-qoddim ma nonfqux daqshekk fi spejjeż. Il-wara il-revizjoni ta' mittem tal-Kommissjoni fuq il-strateġija tal-biodiversità, il strateġija tal biodiversità Il-konklużjoni tal-Kunsill u r-rapport li ħarġ mill-Parlament Ewropew kienu qegħdin jibatu messaġġ importanti ħafna dwar l-importanza u t-tisħieħ tal-isforzi li rridu nagħmlu ħalli nilħu l-għanijiet ta' biodiversità tas-sena 2020. Iżda erba snin wara din id-data jkolli ngħid li aħna ma tniex ċerti li ħan ilqu dawn l-anijiet. Hemm bżonn li jkun hemm iktar koerenza politika. Setturi bħal settur agrikolu, settur tal-foresti li flimkien qed ikopru 80% tat-territorju tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma fil-qalba tas-soluzzjoni tat-tenstab ħalli bekk inwaqfu it-telfa tal-biodiversità. Kultant ngħidu illi dak li ma tistax tkejjel ma jistax jiġri, iżda aħna rridu natu rendi kont tal-valur tan-natura ħalli nuru biktar bitċar, ħalli kulħadd jista' jifhem kemm natura hija ta' valur ħalli nintegraw dan il-valur fl-ippjanar u l-proċess tat-taħid ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea pass importanti konkret li nistgħu nieħdu sabiex nġiddu kontra t-telfu tal-biodiversità fl-Unjoni Ewropea kienet l-adozzjoni tar regolament tal-ispeċi alien invażivi kif kif tafu l-Kummissjoni maħliċ ħin sabiex tiżviluppa l-ewwel lista tal-ispeċi ta' animali u pjanti li huma ta' tħassib għalina. Fil-fatt naf li ħafna minnkom jaħsbu li aħna ġinna wis, bħalissa din għaddej bix-xogħol ta' tħejjija ħalli aħna nkun nistgħu naġġornaw il-lista aktar tard din is-sena. Full fitness check tam dwar il-natura ktar tard din is-sena aħna nippreżentaw il-follow-up għal fitness check dwar leġiżlazzjoni tan-natura. Kif forsi tafu dan wassal għal livell ta' interessi li ftit ehm, aħna rajna bħalu kien hemm ħafna konsultazzjoni wkoll ma' ċittadini partijiet interessati il-konsultazzjoni kellha iktar tweġibiet min-naħa ta' ċittadini iktar mit-titib li juri dan li natura hija xi ħaġa importanti ħafna n-nies għaċ-ċittadini Ewropej. Id-deċiżjoni li nagħmlu aħna fitness check ta' dawn iż-żewġ direttivi dwar natura ur juru li dawn huma żewġ leġiżlazzjonijiet li ilhom fis-seħħa n-numru ta' snin u issa wasal il-waqt li naraw jekk din dawn u miex liġijiet li qed jaħdmu tajjeb jekk nistgħux għom. Il-fitness check jista' jenna sabiex aħna nifmu x'qiegħed jaħdem tajjeb, jiex jaħdem tajjeb u għalfejn. Aħna ninsabu issa fl-aħħar stadju tal-fitness check u dal-waqt għan nippreżenta r-riżultati fiħdan konferenza dwar in-natura fl-Ewropa li ħatkun organizzata mill-Olanda fit-tmiem il-presidenza tagħhom iktar tard matul din is-sena 2016 il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni tipproponi azzjoni konkreta bħala follow-up, bħal fitness check, kif aħna ħriġna bl-istqarrija fiħdan il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għas-sena 2016. Jiena l-lura l ma nistax sfortunament nħabrilkom x'numa l-konklużjoni tal-Kummissjoni fuq il-fitness check, l-eżerċizzju għadna ma temmejniex iżda ħankun ċar. Jiena m'għandix l-intenzjoni li naqsu l-anijiet ta' din leġislazzjoni li hija fil-qalba tal-politika ambjentali Ewropea E kif għal Giovanni jiena u kol mistenni minnkom illi nejdilkom xet jiġri fu traffikar tal-animali slavaċ u speċi u pjanti e, slavaċ aħna e, fil-fat palissa edin nesperjenzaw iktar ċifri ta', ta traffikar. Fil-fatt il-ċifru huma ta' xokkalin aktar minn 20.000 il jumfant Afrikan kienu kienu traffikat fis-sena 2013 u 1338 rhinoceros inqatlu is-sena li għaddiet. Din hija xi ħaġa li għatu problema għal dawn l-annimali da' sbieħ, speċjalment dawk il ispeċi li huma medda. U dan huwa reat kriminali wkoll f'komunitajiet li huma li għandhom ekonomija li tiżviluppaw. Il-Kummissjoni wieġbet fis-26 ta' frar permezz ta' pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea sotu komprensiv kontra traffikar ta' dawn l ispeċi Din hija xaħġa importanti ħafna li tagħmel l-Unjoni Ewropea u aħna rridu nitolbu l-Parlament Ewropew li l-Ewropa ġeneralità biex tagħmel ħafna iktar fuq dan. L-ewwel reazzjonijiet tal-Istati membri fuq din l-inizjattiva kienu pożittivi u aħna qed nistennew il kunsill ħajadotta dan il-pjantazzjoni fil-qata ġunju ġifieri qed nistenna bil-ħerqa li naqra r-rapport ta' kumitat. Il-pjantazzjoni għandu wkoll numru kbir ta' impenji huma kollha importanti u għalhekk huwa kruċjali illi jiġu kollha implementati skont l-iskadenzi tagħhom biex hekk nkunu nistgħu naraw il-progress fil-post. Bdejna naħdmu u se nimpenjaw ruħna mal-istat biex niddiskutu kif nistgħu mill-aħjar inkomplu bl-implementazzjoni l-ġraja li importanti li se jkollna derwaqti għall konferenza tal-parti tal-konvenzjoni ta' CITES f'Settembru Aħna ovvjament nafdaw fl-appoġġ tagħkom li huwa kruċjali biex nkunu ċerti illi l-Unjoni Ewropea tkun tista' tmexxi dak l-isforzi kollha biex trażan it-traffikar tal-pjanti u tal-animali selvaġġi fuq livell domestiku kif ukoll internazzjonali. Issa meta nitkellmu fuq ir-rabta maċ-ċittadini, apparti l-fatt li dan huwa parti intrinsika tal-ekonomija sostenibbli fil meda twila ta' żmien, politiki ambjentali per se huma importanti ċittadini tagħna għax ovvjament jortu ħafna aspetti tal-ħajja ta' kuljum tan-nies tagħna. Fis-smieħ tiegħi meta xtaqt insir kommissarju jiena qatt mod espliċitu bħala priorità tiegħi li nsalva gwardja ċittadini tal-Unjoni minn pressjoni relatati mal-ambjent u riski għas-saħħa. Ambjent b'saħħtu huwa kruċjali għas-saħħa u għall-benesseri taċ-ċittadini u l-leġislazzjoni ambjentali tal-Unjoni Ewropea kellha rwol importanti biex ittejjeb l-affarijiet fil-post. Illum iktar minn 99% ta' l-ilma li nistgħu nixorbu fl-Unjoni Ewropea hija tajba. U da grazzi għall-implementazzjoni dejjem titjeb ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea fuq il-kwalità tal-ilma li nistgħu nixorbu. Sfortunatament, l-istess ma nistgħux ngħidu fuq il-kwalità ta' l-arja illi qegħdin ovvjament eh, nesperimentaw fl-Unjoni Ewropea. Il-pakket għall-arja, għall-kwalità tal-arja iktar nadifa tal-Kummissjoni kella l-intenzjoni tnassaq drastikament n-numru ta' imwiet prematuri minn tniġis tal-arja fl-Ewropa waqt li tnaqqas ukoll il-mart respiratorju u jkun hemm tfaddil sa 140 biljun fl-ispejjeż tas-saħħa tal-kura tas-saħħa sal-2030. Jiena napprezza l-sforz straordinarju tal-kollega tagħna Julie Gerling u ta' Shadow Rapporteurs billi jipprovaw jaslu l-konklużjoni tal-ewwel qari fuq id-direttiva tal-limiti eh, massimi tal-emissjoni nazzjonali jekk nistgħu almenu naqsu b'nofs il-mwiet prematuri minħabba l-kwalità ħażina tal-arja nuru kemm aħna nkunu nistaf effettivi biex nagħtu benefiċċji ambjentali u tas-saħħa ċittadini Ewropej Ir-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Minamata fuq il-Merkurju wkoll se ġib maħħa benefiċċji ċari tal-ambjent u tas-saħħa. Billi ġib magħha eh, tnaqqis sostanzjali ta' emissjoni tal-merkurju madwar id-dinja, dan iwassal ukoll biex ukoll hemm inqas nies sposti għall-merkurju fl-Unjoni Ewropea u madwar id-dinja u billi nrażlu l-manifatturar u kummerċ madwar id-dinja tal prodotti li fihom hemm il-merkurju u bil-projbizzjoni ta' kull użu ġdid ta' prodotti bil-merkurju fl-industrija fin unjoni Ewropea sakemm ma jkunx essenzjali għall protezzjoni tas-saħħa u ta' l-ambjent. Dak li ġie propost mill-Kummissjoni fil-bidu ta' frar ifisser li l-Unjoni Ewropea se tkompli tmexxi f'dik li għall politika meta l-Merkurju madwar id-dinja huwa importanti issa li nkunu nistgħu nagħtifikaw il-konvenzjoni qabel id-dħul fis-seħħ tagħha fil-bidu tal-2017. Dan se jitlob xogħol maġġer mill-koleġislaturi u aħna disponibbli biex nappoġġaw din il-miżura. Apparti il-merkurju, ċittadini huma mħasbin ukoll mill-prodotti kimiċi fid-dawl tal-impatti potenzjali tagħhom fuq is-saħħa kif ukoll fuq l-ambjent. Ir-reviżjoni tal-reach tal-2017 u l-fitness check tal-2017 ta' kull leġislazzjoni fuq il-prodotti kimċi se jgħatu ħafna kontribut tal strategija tal-2018 għall-ambjent mhux tossiku li ġie mitlub mill-7 EAP. L-intenzjoni tiegħi nuri illi il-fatt li nifokaw għal ħolqien ta' tkabbir u impjiegi ma jkompromettix il-protezzjoni ambjentali għal ġenerazzjonijiet attwali u futuri ta' ċittadini Ewropej kollox il-timur kollox il-tjaqbat it-fit. Issa, l-slogan Making It Happen. Dan il-benefiċċji kollha ġifir tkabbir sostenibbli il-saħħu l-benessri mtejbin kif ukoll riski mnaqsi jiġu implementati jekk il-politika u l-leġislazzjoni li aħna qed niżviluppaw u nadottaw huma implementati kif suppost fil-post. Jiena meta ngħid making it happen l-affarijiet isiru kif suppost, fisser indirizza l-implementazzjoni l-iskart li hemm f'leġislazzjoni ambjentali tal-Unjoni Ewropea u mbagħad nżguraw li l-pajjiżi terzi wkoll jieħdu azzjoni ambizzjuża wkoll. Hemm bżonn niżguraw li l-istrumenti li għandna fil-post u fis-seħħ biex nilħu l-għanijiet tagħna huma aġġornati u fit for purpose, jiġifieri li kunu tajbin għax-xogħol li suppost jagħmlu aħna qed nieħdu l-affarijiet bis-serjetà ħafna Diġà minna valutazzjoni ta' bosta eh, partijiet ta' leġislazzjoni ambjentali u xi wħud minnhom ukoll huma pendenti. Jiena diġà semmejt in-Nature Fitness Check u valutazzjoni importanti għaddejja hija ta' natura iktar transversal xandax taqsam ma' rapportaġġ ambjentali. Lan huwa illi ir-rapporti il jkunu iktar ċari, f'waqthom u faċli biex wieħed ilestihom u dawn għandhom sonni sarfu f'riżultati mtejbin fil-postu inqas bisita amministrativi għall-intraprizi. Il-proċess ta' konsultazzjoni mal-parti interessati diġà eh, ħoloq ħafna idejat pożittivi u aħna qed nistennew bil-ħerqa il ntukom ir-riżultati fl-2017. U għadmir tal-Komissjoni il nkun hemm supervizjoni tal-implementazzjoni tajba tal-politika leġislazzjoni komunitarja maħniex nżommu lura milli nuża is-setat tal-inforzar motija l-inna mit-trattati u eh, naraw min qed jikser dawn ir-regoli imma ovvjament aħjar illi ma naslux għal dan l-istadju. Hemm soluzzjoni tajba wkoll hija li nitraċċaw il-progress u naraw kif nistgħu nsolvu problemi mal-istati membri għal dawk li huma l impegni esistenti u dawk ġodda. U għalhekk aħna qegħdin nisviluppaw EIR li għarri fissu tal-implementazzjoni ambjentali. L-EIR se tagħti stampa ġenerali strateġika u sħiħa tal-performance tal-istati membri illi jippermetti dialogu informat u nsibu soluzzjonijiet effiċenti, preferibilment wara li jkun hemm ksur ta' liġi komunitarja ir-riviżjoni kollha bħala għan li ttejjeb l-arfin mqassam tagħna fuq l-iskart ta' implementazzjoni eżistenti fil-politika ambjentali komunitarja u liġi ambjentali Ewropea f'kull stat membru. L-għan ikun ukoll li tipprovi soluzzjoni ġodda biex dawn jaqdu jitfid mal-inforzar legali ieħor jkun li tindirizza l-eruq tal-raġunijiet għal dawn il-lakune u li tħeġġeġ skambju tal-aħjar prassi. Pala l-ewwel pass ir-rapporti fuq il-pajjiż se wet u triq għal dialogi bilaterali mal-pajjiż bejn il-Kummissjoni u l-Istat membru konċernat. Daw se jimpermettu diskussjoni tal livell loli fuq kull tip ta' lakuna ta' implementazzjoni importanti li nsibu f'bosta stati membri. L-idea wara din li IR mi xi ħaġa fjamanta kien hemm eh, reviżjonijiet simili fuq ma' oħra ta' politika, per eżempju s-suq wahdini, l-ekonomija digitali, l-SMEs, it-taxxa, protezzjoni tal-konsumatur u kollha għandhom eh, kellhom suċċess. Qabel aħar tal-2016, il kummissjoni għandha l-intenzjoni wkoll illi toħroġ b'inizjattiva għall-aċċess għall-ġustizzja u da se jieħu l-għamla ta' gwida interpretattiva ta' sentenzi li li toħroġ bihom il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fuq dan is-suġġett importanti. Dawn il-linji gwida se jgħinu lill istati membri, rati nazzjonali kif ukoll iċ-ċittadini kif ukoll l-NGOs ambjentali biex jittrattaw aħjar l isfidi legali. Issa fuq relazzjonijiet internazzjonali. Ambjent aħjar fl-Ewropa ma jistax jinkiseb permezz ta' azzjoni fl-Ewropea biss għandna bżonn il-pajjiżi terzi wkoll jgħaddu għall-azzjoni biex ikun jistgħu jaddattaw modelli ekonomiċi ċirkolari, jaddattaw ukoll standards ambjentali għolja u jinaqdu magħna biex niċildu kontra traffikar ta' dan, eh, dan ta' traffikar tal-annimali u pjanti selvaġġi kif ukoll foresti u l-biodiversità biex nsemmi xi ftit biss. Jiena impenjat ħafna biex ikolli dialog ambjentali ma' msiba importanti u l-Kazzjoni Internazzjonali din is-sena se jkun hemm żewġ opportunitajiet importanti ħafna biex nagħmlu hekk fil-Junea 2 u l-konferenzi tal-partijiet ta' CITES. imma nixtieq nagħmel iktar u niżgura b'mod partikolari illi attivament nippromuovu l-effiċenza tar-risorsi u l-ekonomija ċirkolari permezz tal-G7 u l bilateral Outreach ġifieri dialogu bilaterali. Nixtieq ukoll insemmi l komunikazzjoni tal-politika għall artiku eh, kemtejn fuq dan l-oċean nsalvagardaw l-ambjent tiegħu dan din tibqa' waħda mill-prioritajiet tal-politika tal-Unjoni Ewropea l-Artiku il-komunikazzjoni fuq l-artiku tal-Komissjoni stenfasizza l-importanza tal-żvilupp sostenibbli fir-reġjun għad-erba adottata se jkun hemm bżonn ta' trasposizzjoni fazzjoni konkreta u jien ovvjament nafda fuq l-impenn u appoġġ attiv tagħkom. Nikkonkludi. Nistenna bil-ħeqqa li nkompli naħdem magħkom biex ikonna ċittadini b'saħħithom u pjaneta b'saħħitha Il-qafa strateġiku huwa stabbilit u wissa għandna bżonn nifakaw fuq l-implementazzjoni tal-azzjonijiet li qbilna fuqhom fuq livell internazzjonali kif ukoll fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser illi ninkorporaw l-SDGs fil-politiki interni u esterni tagħna li nimplementaw il-pakkett tal-ekonomija ċirkolari u nilħu l-għanijiet tas seba programm tal-azzjoni ambjentali. Jiena bħalkom nixtiequ li t-tfal tagħna, nepotijiet tagħna jgħixu f'dinja eh, barja u eh, bilma li jkunu notfa eh, bil-likel tajab pal jom ikun jafu xet jiklu prodotti li huma tajbina li jom enerġija nadifa, dinja li kuna natura diversifikata abbondanti fejn ma naħlu xejn. Mħafna xol u dimna jiba xol jibes imma nemnu il nistaw neħxu tajjeb skont il-limiti tal-pjaneta tagħna Grazzi ħafna tal-attenzjoni ċentili ta'kom. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tijak, komissarju, nibdow bl-ewwel round tal-kellima tagħna bil-koordinatur tal-rappreżentana tal-gruppi politiċi l-ewwel net eh, l-IPP. Signora Florence. Anza, onorevoli Florence. Grazie ħafna sur President u grazzi lilek sur Kummissarju l-ewwel net jiena nixtieq ningrazzjak illi zammejt mal-ewwel regola, jiġifieri Inti fismih kont wetna illi ħatiġi għawek fuq bażi regolari u l din raġuni jiena nixtieq nagħtik il-kompliment minnaħa tiegħi u l-proset minħabba li inti qed veru fuq bażi regolari u qed nieħdu gost aħna bik. Jiena nixtieq ngħid li dan l-aħħar jiena ġiri f'moħħi hawnhekk li qegħdin issa nitkellmu f'daqqa waħda fuq il-politika ambjentali kulħadd qed jaħseb illi jara f'daqqa waħda kollox ħajmur tajjeb, però le Aħna nafu illi diġa għamilna ħafna affarijiet fi Brussel, iżda ħafna nies li qed jibnu il-gideb li nisimgħu hekk. Jiena nemmen ukoll dak li qed inti fil-preżentazzjoni u qed nemmen ukoll li qed tippjana kollox bis-serjetà issa jekk aħna inħarsu li l-investigazzjoni l-analiżi li għamlet l-Aġenzija Ambjentali kolli ngħid illi l-affarijiet mhux qed jogħġbuna. Hemm ħafna affarijiet kolli ngħid li anka forsi f'pajjiżi illi laqqas biss bdew jimplementaw ir-regoli Ewropej u jiena naħseb li anka jekk inħarsu lejn il-fatt li dawn il-pajjiżi jekk dawn mhux qed ikunu eh, jpoġġu pressjoni fuqhom minn barra laqas l-iktar affarijiet sempliċi huma qegħdin jimplementaw. M'hemmx għalfejn morru wis il bod m'hemmx għalfejn morru Rumanija u l-Bulgarija anke jekk inħarsu lejn pajjiżi tan-nofsinhar dawk il-pajjiżi daqshekk sbieħ ukoll l-affarijiet huma daqsxejn problematiċi. Jiena naħseb sur Kummissarju li hemm ħafna ħafna affarijiet x'tagħmel, hemm bżonn li saqsi ħalli tara bid-direttiva tas-sena li ħatejt li s-sena 2020 aħna ħasbu ħajkun reċiklaġ fuq ir-rata ta' 40% fuq livell ġenerali kun nejt li naħseb li għadna lura ħafna. U apparti minn hekk laqas biss eh, min jaf xinu huwa reċiklaġġ, id-definizzjonijiet huma differenti ħafna minn pajjiż għal ieħor, ġifieri maħniex qed naqblu laqas fuq il-bażiku, jiena naħseb li għandna bżonn li jinti u t-tim tiegħek jippruvaw jibboġġu pressjoni fuq dawk l-istati membri li tikkaxxru saqajhom ħalli jagħmlu għal mill-inqas il-minimu. Speċjalment jekk aħna rridu verament eh, niproteġu l-materja prima għal ġenerazzjonijiet tal ġejjini u anke l-politika tal-iskart li inti semmejt jiena jkolli ngħid illi ma tantx għandi ħafna affarijiet nikkritika f'dawn il-proposti, però dawn il-proposti reġgħu inkitbu mill-ġdid minħabba li matul is-snin li ġejjin il-politika tal-miżbliet u tal-iskart ma kienx qed issir tajjeb, ma jkolli ngħid illi minkejja li għandna regoli aħna l-affarijiet fil-prattika ma kienux qegħdin isiru sew għal raġuni jiena jkolli ngħid li kwieta ħafna fuq kumpaniji żgħar li fil-fatt jaqbdu u jagħmlu barra l-ħaddiema tagħhom anke jekk l-affarijiet ma jmux sew. Nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju li għamel preżentazzjoni eċċellenti, grazzi tal-li qiegħed għawek u għandu rida tajba u li jixtieq iħalli impressjoni tajba fuqna iżda għandna bżonn 50 persuna oħra dak li ġi qablek ukoll għanna li għandna bżonn 50 persuna oħra sabiex nippruvaw li għandna bżonn nagħmlu dan ix-xogħol kollu. Iżda l-kontroll mhux fuq il-Kummissarju biss irid ikun iżda fuq l-Istati Membri, grazzi. Uh, Għal-grupp uh, Soċjalista Sur Potts. Grazzi ħafna u grazzi ħafna Ovvjament, komissarju tal-IEA ta' unek dejjem tajb li konna skambju ta' veduti, jina kuntent ħafna li inti eh, semmejt il-ħafeċija 2020 kienet naqra forsi eh, ma tantx rajnija fost dawk l-istrateġiji kollha u ma rridux ikonna din l-esperjenza neġax kienet ħasra. Issa għanna biss erba' snin u forsi ma nix daqshekk ottimista nixtieq inkun naf l-opinjoni tiegħek fuq xifti ta' affarijiet, tlet affarijiet l-ewwel net insemmejt il-speċi selvaġġi ma nasib li għanna situ għanna leġislazzjoni tajba ma mson tiġi implementata b'mod effettiv. Imma jina ma nistax tant eh, naqbel mal-valutazzjoni kif għattint imma hemm kwistjoni pendenti. Għana nofru l-kooperazzjoni mal-parlament biex ma jkonniex repetizzjoni tas-sitwazzjoni mis-sena li għaddiet, ġifiri, u din il-kooperazzjoni ma kinitx użata minnaħat tal-Kommissjoni u għalhekk inti tixtieq eh, tuża din l-offerta Tieni net, ila nixtieq inkun naf xem ġdid fir-reviżjoni tad-direttiva tal-habitat u tal-asafar kien hemm eh, xi li se jkun hemm eh, żewġ direttivi li jingħaqdu, ma nafx hekk ix ħaġa loġika li nirrivedu il-direttiva li ma ġietx implementata bisħif ċerti sat membru għalhekk forsi aħjar titkellem xi ftit fuq dan il-punt u għat it-tielet punt u nagħlaq. Ħaġa personali, int l darba li kont hawnhekk u kellna skambju ta' veduti na kont saqsejtek fuq il-saġun tal-kaċċa eh, tal-asafar f'Malta naf li ħaġa delikata li kima fuq livell nazzjonali u minflok l-IUCN poġġita fuq ir-red list il-sena li għaddiet u għalhekk skont sentenza tal-qorti Malta għandha derogi eh, għal kaċċa imma jekk l-istatut ta' konservazzjoni tal-asafar eh, huma ma' konsidrati fil-kaċċa u bil-ftuħ tal-istaġun E, Malta f'dan il-każ mhux biss qiegħda f'ksur ta' sentenza tal-qorti imma wkoll id-direttiva tal-2009 fuq la safa tal-Unjoni Ewropea u l-isforzi kollha. Int, allura x'għandek xtajt fuq sitwazzjoni bħal din u se tuża din is-sitwazzjoni għall-azzjoni tiegħek. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa għal UCUR. Grazzi ħafna, Komissarju u grazzi u kol tal-presentazzjoni sħiħa tijak. Nix nitkellem bis fuq il-kwalità tal-arja, mux tant fuq eh, la UCDC palma nafu direttiva tal-NC, e jina kont interessata ħafna fuq li e IR u di kif tista taħdem. Għax, ovvjament, aħna din naħdmu ħafna fuq il-qafas tal-leġislazzjoni imma mbagħad jiddependi mill-implementazzjoni u mill-inforzar għanna azzjoni ta' ksur għal livelli ta' trap eh, għal 16 stat membru, għandna eh, proċess kontra Stat membru, għandna azzjoni u kol fil-Renju Unit, Portugal, Franza, l-Italja, dammu mhumiex xi stati membri żgħar, dan huma kollha kwistjonijiet serji fejn għandna eh, stati membri kbar li qed jiksru liġi. U nixtieq inkun naf Issa fuq li għajar il-ġda tijak, l-affarijiet kif sejna du għax ovvijament inkom se tagħmlu rapporti fuq l-situazzjoni attwali. Imma li għajar se tara kif tistaw forsi tejbu biex ikun hemm azzjoni tal-inforzar mħabba ksur iktar passmaġer u li jiġu inforzati għax ovvjament minn dak li qed din kun l-opportunità qabel ovvjament il-proċess kontra min jikser il-liġi sir realtà għax għanna realtà kważi ta' kuljum din u jisu ma nistaw xinċallu sa' membri għagġiċu għallek aħna nkunu interessati nkunu nafu kif dan li IR se jaħdem. Nġi għattini punt ti għax t-insemmi xaħġa fuq natural capital, il-kapital naturali, sentenza jew frasi sabiħa din u nishtiq najt li jina dejjem niddefendi il-Bux wieħed fil-Renju Unit u ħafna nies tad-dinja tal-politika fil-Renju Unit u taħt din il-kappa tal-Birdlife jiena hija din l-speċi jiena għażilta għax tiġi fl-Europa kollha kemmi eh, tolqot 11 il-pajjiżi fil-migrazzjoni tagħha u mbagħad hemm sitwazzjoni differenti skont il-EU Better Directive u hemm każ serju fejn jekk din id-direttiva tiġix konsidrata jew le, u aħna nixtiequ tassew inkunu nafu kif bir-rifit u tajjeb li kien hemm dowmin għax kien hemm tant interess, imma meta se naraw nibdew naraw xi riżultati. Naħseb li huwa importanti ħafna. Thank you very much for the... Grazzi. Fisem l-għaldi sur Gebrindi. Grazzi, President, grazzi lill kummissarju tal-li qiegħed hawnhekk. U grazzi tal-preżentazzjoni tant estiża li għamil tal tlet mistoqsijiet l-ewwel nett fuq is-sostenibilità b'mod ġenerali. Meta finalizzajna l-anijiet tal-millenju tal-Nazzjonijiet Uniti baddera naħsbu fil-fażi li jmiss, aħna fuq livell globali fimna li tnaqis tal-faqar u tkabbir ekonomiku ser ikun possibbli biss jekk naħdmu eh, b'mod sostenibbli U bekk imbagħad minn hemmhekk slitna l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli. Fl-istess ħin is-sena l addiet f'Pariġi ftemna fuq pass li nagħmlu pass lejn ekonomija biftit karbonju, dana pass irreversibbli. Dana ifisser illi l-iżvilupp fil-ġejjeni fl-Unjoni Ewropea irid ikun sostenibbli u għal it-tkabbir sostenibbli biss illi serjetina tkabbir li għanna bżon, pero meta nħares li ċertu politiki, per eżempju il-proċess ta' semestri jew inkella l-pjan ta' investiment Juncker, hemm kriterja nieqsa hija il-kriterja ta' investiment sostenibbli. Eh, qabel fil-proċess ta' semestri kien ħafna kriterji relatati ma' tal kunċett ta' sostenibilità ma' madhomx hemmhekk. Imbagħad ngħaddem mistoqsija li jmiss fuq il-biodiversità. Inti sena l-oħra pubblikajt il-reviżjoni ta' nofs terminu u dan wera li hemm diżastru hemm bżonn jieħdu azzjoni urġenti biex nilħu l-għanijiet tagħna tal-2020. Imma minn dakinhar law mbagħad ma smajna xejn iżjed mela l-mistoqsija tiegħi hija x'ħad tipproponi fil-qasam tal-bidja, sajt, il-forestrija, x'ħad tipproponi inti biex niksbu eh, biex nilħqu dawn l-għanijiet? U dwar il-biodiversità u koll, dwar il-foresta bija l-weza, l-unika ehm, foresta ta' stan naturali li għanna fl-Europa. Il-Komissjoni x'beħsiba tagħmel għaliex il-Gvern tal-Polonja fejn edha din il-foresta buja jaqta' ħafna siġar minna. U din hija arja żona eh, sensittiva ħafna. Barra minn hekk, is-sena l-oħra rajna illi eh, Anzi, issa rajna illi fuq eh, l-ekodisin kienem ċertu priorita, missa ma diċemmek. Kienem il-weda li dan eh, joħroġ għal-2015 imma għadna ma smajna xejn u smajt xnijat u koll li serja ġejġi post-post. Iġveri dwar dan il-konċett tal-ekonomija ċirkolari, tista tassigurana li l komissjoni għada dittija priorita, grazzi. Grazzi. Fissem il-gwe, il-Sinjura Koneċna. Grazzi. Grazzi l commissario tal-prezentazzjoni tijak. Jina, nishtiq nibda mill-axħar. Smajnik tajt illi tixtieq tiffoka fuq l-implementazzjoni ta' direttivi li diġa ġew adottati. Imma issa sentejn wara u Għaddew sentejn u mu qed nara l-ebda titjib fl-implementazzjoni ta' direttivi fl-Istati membri, qed nibqgħu nadottaw dejjem iżjed direttivi, dejjem iżjed regolamenti. Imma frattant nafu illi dawk diġa' eżistenti minħabba raġunijiet oġġettivi mhux qed jiġu implementati mill-Istati membri forsi jistaw ikunu raġunijiet dawn politiċi, eh, jista' jkun li ħadd ma jagħti każ u sofrattant ma jsir xejn dwar dan. Jiena nippreferi illi nirranġaw daqxajn l-affarijiet kif edin bħalissa minn flok inkomplu nipproponu iżlet iżjed leġislazzjoni. Għaliex għalkemm nipproponu leġislazzjoni ġdida nafu li ser ikun hemm stati membri li mhux se jimplementawhom, speċjalment regolamenti dwar il-kwalità tal-arja u speċjalment f'pajjiżi fl-Ewropa ċentrali iniġsu l-arja daw għandhom derogi, fortunatament da mhux il-każ tar-Repubblika Ċeka U dawn il-pajjiżi għadhom mhux qed eh, jalinjaw ruhom ma' leġislazzjoni Ewropea u minn ibati huma dawk iċ-ċittadini Ewropej ħafna drabi f'pajizi ġirin. f'pajjiżi U aħna ma nistgħu nagħmlu xejn għaliex il-Kummissjoni mhux qed tieħu passi reali biex tindirizza din il-problema. It-tieni mistoqsija tiegħi. Din xaġi ħaġa għadha ma semmitx, però inti żgur li aġġornatu dwar dan fuq il-żejt tal-palma. Reċentament kena smih importanti fuq dan il-suġġett. U għamek intqal illi l-emissjonijiet li jiġu minn li jitqabdu minħabba li jkun hemm sfruttament ta' żejt tal-palma e, traskurat, dani qed iseħħ anke minn kumpaniji Ġermaniżi. Ejja naraw daqsxejn x'ħan għamlu dwar din il-problema u hekk fl-Ewropa. U hekk qegħdin naqorbu lejn katastrofi siħa u mhux qed eh, nirreġixxu b'mod adattat. Bħal Franza u pajjiżi oħra, inti tixtieq li nagħmlu restrizzjoni fuq żejt tal-palma, speċjalment jekk dawn ikunu marbuta mal-fatt li jitkabsu ċerti nirin, inti beħsiebek tintroduċi leġiżlazzjoni biex niprevjenu dan kollu. U barra minn hekk eh, il-biokarburant għaliex ħafna drabi żejt tal-palma bat jintuża bħala biokarburant. Naħseb li f'dan il-qasam fallejna u għandna bżonn nieħdu azzjoni. Grazzi fisem il-ħodor Sur Osling. Sur Komissarju, grazzi ħafna ta' dan ir rapport Jiena minnaħa tal-kollegi tal-PP e naħsbu l-importanti li aħna namlu l-ekonomija iktar ambientali iva. Iżda fl-istessin aħna jkunu nammettu nejdu li lan tal-biodiversità għanna tedida li maħniex ħarna għan nil-qosa sena 2020. L-informazzjoni kollha edha turina illi aħna edin uh, palissa għanna 60% tal-speċi tal-pjanti li huma medda u mhux għadin nagħmlu progress u jiena jkolli nejt li anka jekk ħanerġgħu nfallu din id-darba qabel is-sena 2020 x'reazzjoni ħajkollu l-Kummissjoni f'dan il-qasam u naħseb li dan għandu x'jaqsam ukoll mal-politika agrikola minħabba li għandna żewġ direzzjonijiet politiċi kompletament differenti sejrin fid-direzzjoni opposti naħa rridu konna politika iktar ambientali naħa l-oħra fil-qasam agrikolo aħna rridu konna eh, politika li edha tqarribna kollha dik id-direzzjoni mhux li id-direzzjoni opposta sur kummissjoni tix taħseb li eh, dwar il-greening li qed għal allura jisa bħala skuża jisa bħal biex nidru biħinti l lill kollegi tista' tikkonvinċihom sabiex introduċu l-bidliet li hemm bżonn fil-politika agrikola ħaġa oħra li għandha x'taqsam ma' dan illi qiegħed ngħid. Il-diskussjoni li palissa dejja fuq il-glifosati jkolli ngħid inti eh, x'taħseb fuq din il-ħaġa qed qajjem ħafna diskussjoni minħabba li qed jidher anke fil-Ġermanja li fil-fatt il-glifosati ikollu effetti kbar fuq il-luġuħ tar-raba. U eh, Jiena jkolli ngħid li mnaħat jekk ma smajt fuq dan il-punt tal-glifosati u anke fuq il-proċess tarifet, inti fejt tixtieq li aħna naslu fuq il-natura il-fejn nafu li hemm ċertu tassib iżda allura x'ħaj meta ħaj nirċevu riżultati ta' l-analiżi tagħkom. Fista jkun ħajkunu f'sitwazzjoni jar milli qegħdin bħalissa, però x'inhu għall-għan tagħkom? Tixtiequ li verament intom naħa tal-Kummissjoni jkun hemm sitwazzjoni aħjar jew inkella ħatejdu illi l-obbligi ambjentali ma jagħmlux sens u hemm bżonn li jkun hemm reviżjoni mill-ġdid. Il-mistoqsija ta' qabel tal-aħħar. L-implementazzjoni tal-regolament tal-iskart jiena jkolli ngħid illi fil-fatt dan fuq din il-ħaġa ħana ilna ngħidu l-Kummissjoni din terġa' tkun ippreżentata mill-bidu mill-ġdid anzi u rridu naraw illi ikun hemm iktar ukoll ħina l-implementazzjoni. Issa parti minn hekk jiena rajt li fuq id-dritt tal-ilment inti qed li hemm bżonn li jkun hemm majnuna wkoll l-interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni, iżda inti qed ukoll illi dawn l-organizzazzjoni ta' ambjentali għandhom ikollhom aċċess għal rati u koll fejn ma tfassarx b'dan il-liġi u koll b'dan mod ħalli nitħċaġevola l dawn il-kumpaniji. Mr. Fronte. Grazie fisem l Mr. Fronte. Grazie Grazzi Presidente, grazzi. Grazie. Grazie, President. Issa fuq il-foresti li ktar nixtieq nitkellem jien u nitkellem fuq il-tuħ illegali tal- Eh, siġar u il-prodotti li jiġu mill-proċessar minn kull pajjiż. U jina qed nitkellem biex hekk ikun nistgħu nikkastigaw daw kollu illi eh, għandhom dawn is-siġar però ġifieri l-oriġini ta' prodotti jkunu illegali u hemm ħafna minn dawn il-kwantitajiet ta' eh, injam illegali kif jgħidulna Global Witness u Greenpeace għax jgħidu li hemm nuqqas ta' sanzjonijiet u għalek anki li huma il-konverżjoni ta' dawn li liqi u jfisser deforestazzjoni selvaġġa u illegali, speċjalment fil-foresti tropikali u l-ek ma naqtawx eh, siġar imħabba il-linjam imma biex li lili fejn jistgħu jibnu u għalhekk għandna eh, bil-flok il-soġa u bat il-ċanga u minn huma l-konsumaturi l-iktar huma Franza għal soġa, il-Ġermanja u l-Olanda għal żejt tal-palma u mbagħad il-Renju Unit għal ċanga u l-Italja għal ġilut u għalek għal dawk li huma dawla li jem xi sid biljun euro bħala fatturat kull sena u jekk l-Unjoni Ewropea trażan id-deforestazzjoni għandha bżonn ma tkomplix ovvjament tixri prodotti li jiġu minn dawn it-tip ta' żoni. U fatturat huwa bejn il-30 u 70 eh, biljun dollari kull sena. U għalhekk mill-istudju hemm l-20 ehm, fil ma Ek għedin naslu għal risorsi naturali li jiġu mill-linja u għalhekk aħna għandna bżonn ta' implementazzjoni b-28 stat membru u kol fid-dal ta' Trattat ta' Parigi. Aħna nkunu naf kif nistgħu nevitaw illi konna dawn il-prodotti minn dawn illi illi huma suġġetta deforestazzjoni. Grazzi ħafna. Before giving the floor to the Commission for the answers. Grazzi, qabel nagħti l-kelma l-Kummissarju biex wieġeb, x'tinfakkarkom illi Għanna 12, serkonna 12 il-kellim iħor fil-ronda li jmess, il-fira jiġifieri dinna raġuni ser nitlab il-kommissarju biex kam jista' jkunu wieġeb fil-qosor. Grazzi. Grazzi, Giovanni. Eh, jista' jkun li tweġibit tiegħi eh, jolqtu anka mistoqsijiet ta' ħaddieħor ningrazzja l Karl Heinz Frohlen tal-appoġġ li wera. Ħanibda b'mistoqsija importanti illi saqsini Karl fuq l-iskart, il-politiki tagħna dwar l-iskart u l-bżonn illi najnu l-istati membri biex eh, jilħu l-anijiet tagħhom għal ġestjoni tal-iskart. L-ewwel net eh, l-idea tagħna noħolqu għanijiet għal ġestjoni tal-iskart ma kienieċ biss biex eh, imbagħad inkunu nistaw nieħdu miżuri jekk ikun hemm ksur imma biex nagħmlu monitoraġġ u nippruvaw najnu l-istati membri jaġixxu aħjar f'dan il-qasam għax fl-aħħar mill-aħħar ser ikun istati membri li ser jieħdu vantaġġ jekk jirnexxilhom mill-iskart joħorġu riżors. Mela x'ħan għamlu l-ewwel qed noħolqu sistema ta' avviż bikri fejn eh, jekk ikun hemm xi nuqqasijiet nindunaw bihom mill-ewwel u allura nieħdu azzjoni fi stadju bikri. Para minn hekk qed l-istati membri wkoll billi natuhom pariri tekniċi fuq eh, Eh, l-aħjar politiki li jistaw jaddottaw u flima oqsma jinvestu. Apparti minn dal-pariri tekniċi, qed nagħtu assistenza wkoll permezz ta' fondi u finanzjament permezz tal-Horizon 2020, permezz tal-Bank Ċentrali Ewropew, permezz tal-Fondi Strutturali, eccetera. Fuq il-ġestjoni tal-iskart, waħdu ser ikonna ser nagħmlu disponibbli 5.5 biljun euro biex dawn jintużaw speċifikament fuq proġetti għal ġestjoni tal-iskart. Dawn ser ikun disponibbli minn issa sal-2020. Naturalment, rridu nqogħdu attenti ehm, għal xiex ser jintużaw dawn il-fondi, ma nixtiqux illi dawn il-fondi fondi jintużaw fil-livelli l-baxxi tal-ġerarkija tal-iskar, ta' xed niprofaw ninvestu fil-landfills u qed niprofaw kemm jista' jkun nevitaw illi ninġeneraw l-iskart għalkemm f'kasna ġenerazzjoni dak nikkonsidrawh fuq baż individwali. Għandek raġun meta tajt illi hemm xi stati membri li għadhom laqqas biss bdew veru u dak japplika għall-oqsma kollha Sfortunatament għanna 28 stat membru imma għal-kem għan kolħat għandu l-istess leġislazzjoni u l-istess miri għanna 28 stat membru illi għaddejjin bi 28 ir-ritmu differenti. Kultant għanna bżon, eh, ikonna bżon nikkastigawhom u kultant ikonna bżon ninċentivawhom. Eh, ġifiri aħna li rridu għalli nimbuttaw il-qoddim u kemm jista' jkun l appoċi li nistgħu. Is-sur Pok tkellem dwar ehm, l-ispeċi invażivi. Kif tafu, ħriġna blista ta' dawn it-tipi ta' speċi u għanna tlet ideat f'moħna irridu eh, nilħu prevenzjoni eh, u li neradikaw kwalunkwe tip minn dawn l-ispeċi. Naħseb illi din il-lista tal-IAS intlaqat tajjeb mill-Komitat Relevanti f'Diċembru tas-sena l-oħra. Imma kif tafu dan ma ġiex adottat għaliex il-Parlament kellu oġġezzjoni għaliex qal illi il-Kummissjoni marret li lin mill-setat ta' implementazzjoni tagħha. U l-Parlament naħseb li kritika anka jidir li xi ċertu speċi illi kienem, speċijiet illi kienem fil-lista fosta minn water Hyacinth. Però sa frattant, aħna bħala Kummissjoni u anka l-Istati membri bdejna naħdmu fuq l-ewwel aġġornament ta' din il-lista. Din il-lista ġiet infassla bbażi ta' approċċ xjentifiku hija konformi mar-regolament dwar eh, l-IAS dwar l-ispeċi alien invażivi u din il-lista se nżommuha aġġornata kif ikun hemm bżonn. Dwar il-kaċċa fir-rebija f'Malta, iva, dan il-punt ħassibni u jiena fil-fatt tlabt l-servizzi tiegħi biex jieħdu azzjoni f'dan rigward. Fil-fatt l-awtoritajiet Maltin diġà intalbu jiġbu ċertu mistoqsijiet u inataw għaxar tim biex eh, irresqu t weġibiet tagħhom, iġveri bl-istess mod kif jiena ħattazzjoni dwar il-kaċċa f'Malta fil-passat, jekk ikun hemm bżonn darba nerġa' neħu azzjoni. Irridu navalwaw iżda jekk din id-deroga li qed eh, juża l-Gvern Malti hijiex konformi mal-direttiva jew le. Dwar il-fitness check Għawek għet nriġa banka l-ġuli. xie hija tkellmet dwar il-biodiversità u il-fitness check. Qabel xejn. Dwar din il-fitness check il-Kommissjoni għad baqgħet għaddejja bil-ħidma tagħha aħna ma waqafniex mill-implementazzjoni u għadna qed ninvestigaw anka każijiet ta' ksur. Eh, dwar il- riżultati li ħerġin dawn nista' nitkellem dwarhom għalkemm għadna ma slitniex eh, konklużjonijiet. Dawn ir-riżultati ġew mħejja eh, minn minn esperti, dawn huma sempliċement l-opinjonijiet tagħhom mhumiex vinkolanti u qed jagħtuna indikazzjonijiet illi hemm bżonn iżjed implementazzjoni. Eh, nerġa' nirrepeti nitkellem hawnhekk biss dwar indikazzjonijiet Iġvil memx bżon niftħu dibattitu fuq il-fitness check dwar natura imma rridu nifukaw fuq l-implementazzjoni. Madankollu jina xorta għandi tħassib tijaj u jina dejjemet illi dawk l-istess nis illi ma jishtiqux eh, jiftħu iżjed id-direttiva dwar la safar u biodiversità dawk se jkunu l-istess nis illi la ser ikunu minn ta' qoddim biex li jikritikaw nek imbagħad ma nilħuqux l-anijiet tagħna tal-2020. Iġbir nagħmlu x'namlu, jekk ikonni approċċi żjed miftuħ jew le, jekk niftux id-direttiva jew le, irridu nagħmlu żjed sforz biex nilħqu il-miri li għanna sal-2020. Nista nagħmel referenza għal rapport dwar il-qada tal-natura, l-qada tal-ambjent, nista nagħmel referenza dwar ir-reviżjoni tal-offset terminu Eh, dwar il-biodiversità. Xħareġ minn dan kollu dawn urew illi iva kien hemm xi progress iżda hemm indikazzjonijiet ċari illi il-miri tagħna mhux se nilħuhom sa sen 2020. Imbagħad ir-rapporti illi ser joħorġu fl-2020 mhux ser ikun rapporti interim, ser ikun rapporti finali daw ser jgħidu jekk l-għanijiet il-ħaqnihomx jew le. Eh, nistaw jew nġibu eh, very good, ġifiri morna tajjeb il ħakni jom jew inkella jgħiduna li ma l jomx. Issa mux insegwi l-ordni ta' kif saru l-mistoqsijiet, ma biex nwieġab il-min semma il-bidja. Daka eżempju ċar, il-rapporti kollha fil-fat jindikaw illi l-bidja hija waħda mill-ikbar kawżi għat-telf ta' biodiversità. Bio Allora x'nistgħu nagħmlu dwar dan? Nistgħu eh, insaħħu d-direttivi tagħna naġġornawhom daqsxejn. Eh, dwar il-bidja ser nerġa' nitkellem iżjed tard. Meta qed nitkellem dwar il-bidja mhux qed nitkellem dwar il-qasam kollu, imma jiena nista' nikkritika biss forsi ċertu prassi ħżina li hemm f'dan il-qasam, però ma jfissirx li m'hemmx prassi tajbin. Eh, biex natikom xie sfond kif tafu il-fitness check kien eżerċizzju wisa ħafna fejn ġbarna informazzjoni, għamilna kwestjonari, rapporti, batna anka xi missjonijiet biex eh, jieħdu nota tal-fatti f'xertu stati membri u aħna ridna nagħmlu evalwazzjoni ta' ħames kategoriji ta' l-effettività, l efficienza l-koerenza, jekk hemm xi valur miżjud tan-Unjoni Ewropea u ir-rilevanza ta' dawn il-direttivi. Kif tafu, ċivejna iżjed minn nofs miljun il-tweġiba mm, daqs 550.000 eh, ġviri iżjed, ġivejna iżjed tweġibiet minn mill ċevew eh, tal-TTIP imbagħad ir-riżultati li ħarġu diskutejnihom f'Novembru l-għadda fi Brussell l abbot tal-rapport tal-konsulenti eh, dakar arġivejni f frar din is-sena u il-konklużjonijiet tal-Komissjoni ser noħorġuhom fil-bidu ta' Ġunju. Imbagħad naturalment il-Kummissjoni ser tipproponi li jkun hemm segwitu eh, dak imbagħad iseħħ fil-ħarifa żjed tgħid din is-sena. Naħseb da kollox, le anzi, Ġuli tkellmet ukoll fuq la safar fil-Renju Unit. xi ħaġa li diskutajni anke wiċċ in Jiena iva, mħasseb għal darboħra, imħasseb illi l-kacċaturi qed eh, joqtlu l-asafar, hemm in-nassaba li qed joqtlu l-asafar, hemm prassi ħżien, hemm l-użi ta' fertilizzanti, ta' pestiċidi, hemm tibdil fil-klima, l-iskart marittimu ta' kollu qed joqtol l-asafar. Imma safrattant, kważi qatt ma jifqu niddiskutu dan l-affarijiet. Naħseb illi għandna bżonn niddiskutu dawn l-affarijiet u skur li ser konna l-opportunità nagħmlu hekk. Għaliex Fl-aħħar mill-aħħar, lan tana huwa wieħed illi insalvaw la safar u l-biodiversità tagħna. L-Onorevoli Karbrandi tkellem dwar is-sostenibilità u eħen naqbel eh, meta nitkellmu dwar il-ħidma li qed nagħmlu dwar l-anijiet tal-iżvilupp sostenibbli. Għal darboħra hekk eh, qed nisħqu dejjem fuq is-sostenibilità u batwar ekonomija livell baxx ta' karbonju. Et niprofa anka nara li kunem progress fil-qasam tal-governanza tal-ibħra. Hemm xi ħaġa li jiena ma, ma nistax nifhimha meta nitkellmu dwar tibdil fil-klima u l-ekonomija b'livell baxx ta' karbonju. Ftit li xejn iddiskutu eh, l-irwol tal-ibħra tagħna f'dan kollu u kieku mhux għax kien hemm xi avveniment iżolat li bħal laqas biss konna għom fil-COP 21. U dan kollu meta nafu meta nafu illi l-oċeani għandhom rol importanti. Dwar il-revizjoni tal-biodiversità. Eh, irridu eh, Nieħdu spunt mir revizjoni ta' nofs terminu biex naraw kif se nilħu l-għanijiet tal-2020. Hemm numru ta' proċessi tal-samin l fitness check, hemm il-ġejn ir-reviżjoni tal-politiki tal-Unjoni Ewropea, hemm ħidma anka fuq il-pjan fuq il-qafas multianwali, l-implementazzjoni tal-SDGs. Dwar dawn l-SDGs, l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli dawn id diskutejnijom Aħna ħadna mpenn li nilħquhom, imma issa importanti huwa illi fil-fatt verament nilħquhom. Dwar l-ekonomija ċirkolari, jiena ċert mija fil-mija illi l-ekonomija ċirkolari għada fil-qoċċata tal-lista ta' prioritajiet tagħna mhux tiegħi biss, imma u il-kulleġġ sħiħ ta' kummissarji li ħadna dan l-impenn. Ftit tal-ġematilu kellna l-Sur Kajtanen, wieħed mill-Viċi Presidenti tal-Kummissjoni illi ġie u u koll serħilkom moħħkom dwar dan. Dwar il-foresta li semmiet Iva, dina tassibna. U tasibna mhux biss għaliex din hija żona ta' natura elfejn iżda għaliex hija wkoll eh, wirt dinji tal-UNESCO. Ġifieri jiena imħasseb eh, li rridu minn ħata l-Kommissjoni huwa li nevitaw li kien hemm xi ħsara irreversibbli jekk kif qed tajt inti tittieħed id-deċiżjoni mill-Gvern tal-Polonja biex ikun hemm iżed qed ta' siġar f'din il-foresta li naraw li dan ma jseħħx u rridu naraw li kwalunkwe azzjoni li ssir f'din il-foresta tkun konformi mal-liġi Ewropea. Għall-informazzjoni ta' kulħadd aħna eh, nedejna proġett pillota fit-8 ta' April u issa bażi ta' risposta li nieħdu mill-Gvern tal-Polonja il-Kummissjoni tiddeċidi x'azzjoni ħatiħu. Fuq l dizin, hemm eh, xogħol għaddej bħalissa u kif tafu nan kollu għaparti mill-programm ta' ħidma tagħna. Dwar l-implementazzjoni ta' direttivi u dwar l-IR illi wkoll xtaqt naċċenna lija sa fej eh, aħna jidrinna li l-IR, rapport ta' impatt ambjentali huwa odda tajjeb, ja odda tajba li ser tappoġġa l-istati membri u barra melek għandna anke rapporti bbażati pajjiż pajjiż li jolqtu l-lat finanzjarju, ekonomiku, etc. Allura jina, naturalment, saqsejt għaliex ma jkonniex rapporti speċifiki tal-pajjiż ambientali fejn kull pajjiż issirlu revizjoni tal-prestazzjoni tiegħu fil-qasam fil tal-ambjent. L-idea tagħna hija l darboħra illi niddiskutu ma l-istati membri xi problemi għandhom, forsi fejn qed jeħlu u x'nistgħu nagħmlu biex nevitaw dan l-istaġnar. Naturalment, il-Parlament ser inżommuh aġġornat dwar dan u aħna naf moħħna li konna eh, dawn ir-rapporti seħħu kull sentejn. Dwar iż-żejt tal-palma, l-Onorevoli Koneċna. Iva, jina naf illi hemm xi ħafna membri parlamentari li jasbu li żejt tal-palma għandu għandu kien hemm proibizzjoni fuq għaliex dan jikkawża numru ta' nirin. Il-Komissjoni ma tagħmilx differenzi bejn il-żjut li ġej minn sorsi veġetali u aħna nafu li l-żejt tal-palma hemm ħafna impjiegi relatati miegħu f'pajjiżi li qed jiżviluppaw. Però nafu wkoll illi l-produzzjoni ta' dan it-tip ta' żejt għandha impatt ukoll fuq il-habitats ta' numru ta' speċi. Li rridu aħna li nikkoperaw mal-pajjiżi li jproduċu żejt tal-palma biex kemm jista' jkun intaffu l-impatt negattiv u naraw kif nistaw ninkoraġġixxu dal-pajjiżi u nappoġġawhom permezz ta' eh, finanzjament, assistenza teknika u biex dawn ikollhom produzzjoni iżjed sostenibbli. Dwar id-deforestazzjoni, il-Kummissjoni qiegħda dejjem tara kif tista' tagħmel biex tieħu iżjed azzjoni kontra d degradazzjoni tal-foresti. Fuq il-biodiversità, dak diġà tkellimna dwarha dwar il-politika ehm, tal-bidja, iva jiena mħassib dwar dan il-punt u fil fatt hawnhekk għandi bżonn l appoġġ ta' kulħadd. B'mod partikolari li xissa tal-waqt ser tasal ir-reviżjoni tal-politika komuni tal-agrikoltura. Forsi nistgħu jiġab iżjed eh, mistoqsijiet iżjed tajt. Grazzi. Issa. Għanna ħmis kwarta, tnax il-kellim u naturalment il-kommissarju kollu bżon xi ħin biex jwieġeb. Ser ikolli nitlob bil-kallima kolla biex iżommu kemm jista' jkun fil-qosor. Ħanibdew bis-sur Ivo. Thanks, Chairman. I will uh, uh, reduce. Grazie ħafna jiena nishti illi Nsasim s-sosija l-Kummissarju Bekkijat u dim Nishti nsasim s-sosija waħda fuq l-kwalita tal-arja, inti tkellimt fuq ek. Il-mistoqsija tijeja fuq il-particulate matter speċjalment dak li għandu x'jaqsam it-tisħin tad-djar. Aħna qegħdin naraw li l-istima mill-istituzzjoni tar-riċerka stmati tajjeb ħafna din jgħidu minn mistaġ 27% tal-particulate matter ġej mit-tisħin ta', ta djar illi qegħdin jissaħnu bl u bil-faham, aħna nafu illi fil-fatt adottajna kriterji tal-eco design sistemi ta' tisħin iżda dawn ħajtlu fis-seħ fis-sena 2022. Mistoqsija tiegħi hija minħabba li sadattant l-istati membri adottaw ħafna rekwiżiti iktar strettu qegħdin jużaw l-inċentivi u kampanji wkoll sabiex jagħtu iktar inċentiv l-ċittadini sabiex ibidlu għal dawn il-metodi ta' tisħin ta' djar. Ma tasbux li sa wasal il- għal waqt li l-Kommissjoni wkoll tagħmel promozzjoni minn issa għal dawn il-metodi alternativi ta' tisħin u mhux noqogħdu nistennew s sena 2021 ħalli aħna naraw li ma tip ta' metodi alternativi nkun nistgħu noffru bħala alternativi ħalli nibdlu dawn is-sistemi li mhumiex sostenibbli għaffattu li jużaw bħalissa li injamu l-faham. Grazzi, Signor Bonafè. Grazzi ħafna, Sur President, l-ewwel net, Sur Kummissarju, nixtieq nuddi l-okkażjoni sabiex nirrigrazzjak tax-xogħol kollu li għamiltu tal-kooperazzjoni minnaħa tiegħek personal kif ukoll minnaħa tat-tim tiegħek li kellna bejnietna fuq l-ekonomija ċirkonali. Jiena fost suġġetti kollha nixtieq ngħid nitkellem fuq suġġett partikolari kif fakkart inti fis-7 ta' Marzu l-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il previżjoni tal-regolament tal-fertilizzanti jekk kif kien previst fil-pjantazzjoni U fil-fatt, kon ma nistax ngħid l-istess ħaġa fuq l code design ħabba li għadna lura, jinnaħseb li reviżjoni tar-regolament tal federizzant hija pass il qudiem speċjalment dak li għandu ma mal-ekonomija ċirkolari aħna nkun nistgħu nużaw aħjar l-iskart organiku bħala fertilizzant. Però fl-opinjoni tiegħi kolli ngħid li dil-proposta mhix qiegħda tkopri ir-rabta bejn l-iskart tal-plastik illi huwa fil-fatt kopert mill-standards Ewropej u l-possibiltajiet illi dawn dan tip ta' skart kun jista' jintuża anke bħala fertilizzant. Il-Kummissjoni iżda ħasset illi kien iktar importanti li dawn inkun inkluż fil-pjantazzjoni għal plastik sa' sena 2017 nixtieq inkun naf Allura, fiex wasanna fuq l-istrateġija dwar il-plastik? Tista' tgħidilna daqsxejn ta' anteċipazzjoni fuq dak li qegħdin taħdmu fuq u nafu li dan huwa suġġett kumpless ħafna mħabba ninqas minn fil-mija tal-plastik qed ikun riċiklat. Kif nistgħu nagħmlu xi ħaġa oħra sabiex naraw li aħna nilħqu l-anijiet ħalli ma nkunu xedin nirriskjaw li nqgħu lura anka fuq dan il-punt. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi l kummissarju kol ta' prezentazzjoni għandi mistoqsija fuq il-fitness check għal burden Habitat Directive u d-direttiva tal-habitat tal-safar aħna rajna illi kienem konsultazzjoni wisa kienem iktar minn 150 talba illi irċevejtu iżda intom tafu li dawn li tweġibiet wieħed in-nies batuhom minħabba li kien hemm formula li tista' temliha fuq l-internet u kien hemm ħafna organizzazzjonijiet li kienu qegħdin jagħmlu kampanja qawwija sabiex jieħeġġu lin-nies sabiex jimlew din il-formula. Inti x'taħseb fuq dan taħseb illi l-ispejjeż ta' dawn il-formuli u l-fatt li d-badu daqshekk formuli jistu waslu għal stampa daqsxejn mwix daqshekk ċara u kif dan ħajwassal l-implementazzjoni ta' rekomendazzjonijiet minħabba li jiena nittama li fir-rekomendazzjonijiet aħna ħankunu qed nħallu lok ukoll għal soluzzjonijiet prattiċi għal inċentivi koll kif ukoll perspettivi ġodda. Grazzi, issa l-Honorable J. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Kummissarju Salim l-grazzi ta' dan ir-rapport dettaljat u anke tal-li tkellimt mod daqshekk miftuħ. Jiena nixtieq nitkellem fuq ir-rabta bejn il-politika ambjentali u politika tas-sajt, speċjalment fil-sajt li qed isir bl-elettriku fil-Baħar tat Tramuntana dan huwa suġġett ta' kontroversja kbira fis-sena 2015 jena diġà tkellimt ma' servizzi tiegħek fuq dan il-punt. Fl-Olanda kien hemm 84 liċenzja li nataw għal din it-tip ta' sajt fil-Ġermanja 13 licenzja biss iżda jiena eh, qed nara illi dawn il-liċenzji nataw għal anijiet ta' riċerka bħala proġett Pulaw ta' sena li għaddiet intqal li l-rapport ta' evalwazzjoni kellu jasal sa' sajf 2015 iżda l-fatt huwa li kważi wasal nas sajf ta' sena 2016 iżda dan ir-rapport għadu ma sflimniex kolli ngħid jiena nixtieq insaqsik minħabba li interessani fl-imma sitwazzjoni nsabu bħalissa dan l-aħħar ukoll jiena rajt fi gazzetta wkoll tal-esperti illi fil-fatt il-riċerka fuq is-sajt bl-elettriku għadha għazbiz bdiet ta' din raġuni jiena nixtieq nkun naf dawn il-liċenzja eh, ħaj ħajkunu jina lura l-awtoritajiet allura jiena dan is-suġġett interessani ħafna grazzi. Mr. Grote. Ja, vielen Dank. Wir haben Grazzi ħafna, Iva, aħna għadna kemm iddiskutejna fuq l-affarijiet li mhux qegħdin jimxu tajjeb u fuq l-affarijiet li aħna mhux qed inqosuhom daqshekk pożittivi. Aħna nafu li fuq ċertu affarijiet forsi għamilna wis progress jekk aħna naraw illi f'Nidar Zaksen kien hemm ħafna bdiewa illi firmaw ħafna kontratti ta' protezzjoni eh, ambjentali iżda il- naħseb illi il-lasafa mux dejjem tkun protetti kif suppost, nġvir nħedġek sabiex tkompli tieħu azzjoni. Issa fuq il-bidla tal-klima, aħna qed naraw illi hemm dan it-tip ta' wies li bħalissa hija ju kollu l-ġoħ tar-raba. U daw il-btiwa li bħalissa jinstabu fi kriżi edin eh, jitpoġġew f'sitwazzjoni għar għal raġuni nintama li l-awtoritajiet ta' Niedersachs nkunu jistgħu jsibu soluzzjoni flessibbli ħalli jelbu din il-problema mill-iktar fis possibbli ħalli dawn l-ispeċi l-dawn la safar ma jinqatlux jew nkella forsi naraw kif nistgħu naħna nikkontrollaw din il-problema mill-iktar fis possibbli. Thank you very much. And now Mr. Eck. Danke, Herr President. Danke, Herr Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kommissarju Vella, grazzi tal-li jett permettenna li kunet diskussjoni bejnietna. Issa, għandix jena fil-fat naf li aħna tkellimna fuq dawn il-rapporti tal-Quick Silver u jiena nixtieq inkun naf jekk inti ix imħasseb fuq l-effetti fuq il-bniedem. Aħna nafu kolli hemm telfa kbira tal-biodiversità sabiex aħna inkabru u koll l-alf et jintużaw ħafna et jintużaw ħafna art u dan jgħat wassal l-produzzjoni ta' l animali li qed jintużaw għall-ikel mbagħad sabiex jinqatlu jittiklu dan qed wasal għal problemi oħrajn bħal monti kbar ta' skar tal-annimali ta' żemmen li jrid jintuża bħala riċiklaġġ u anka dwar iċ-Ċina jiena nixtieq ngħidilkom illi qegħdin ilna ngħidu għal dawn l-aħħar 15-il sena illi aħna nixtiequ naqsu l-emissjonijiet b'ċertu perċentwal, però l-mistoqsija tiegħi hija sorvella l-Unjoni Ewropea meta ħadd azzjoni U meta ħadd naqqas il-produzzjoni tal-laħam bħala parti mill-pjan ta' inqas emissjonijiet tal-karbonju inkella dan is-suġġett ħajibqa' tabu u l-Ewropa dejjem ħatibqa' tiffavorixxi l-produzzjoni tal-laħam u trobbija tal-annimali għall produzzjoni tal-laħam għall-ikel. Grazzi ħafna, malaj ħafna. Nixtieq infakra kelli fuq l-importazzjoni tal-injam, inti ma weġibtnix imma forsi inti tista' tweġib nisa fuq l-istoks tal-ħud fuq il-Mediterran. U aħna qegħdin naraw li fl-Italja l-impatti huma verament negattivi, mhux biss minħabba t-nġis li jem u anka l-telfa biodiversita. Jiena nista' ngħidlek li situazzjoni hija gravi u kollha għanet qed nistennew li l-Kummissjoni tgħidilna aħna x'ħan għamlu fuq eh, dawn l-istoks tal-ħut ħalli nkun nistgħu nirkupraw dawn l-istoks għax iktar minn 90% minnhom qed isir żgħid żejjed fuqhom. Jiena nixtieq il-kumitat jagħtina daqsxejn ta' indikazzjoni tal-mod ta' kif issa nistgħu nieħdu azzjoni fuq dawn l-istoks. Grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Menjur. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq illi nerġa' nsaqsik mistoqsija minna ħadd jien irringrazzjak tal-lija tawwek ukoll. U nixtieq nsaqsi fuq dak li tkellem l-Onorevoli Van Holdling fuq u ġifieri l-ekonomija agrikola u l-biodiversità. Inti qed li 80% tal-art hija art agrikola u art tal-foresti fl-Unjoni Ewropea. Ikolli ngħid illi allura ma nistax nevita li nsaqsik fis-settur agrikolu x'nistgħu nagħmlu aħjar ħalli nilqu tagħna tas-sena 2020 ħalli noqorbu daqsxejn iktar lejn dawn l-anijiet. U b'mod konkret nixtieq nsaqsik inti bil-fitness fitness check tal-politika agrikola ġbis jibek tilħaq eżattament. U aħna nafu li fil fad din jaxħaġa miexa da taħdem jina nittama li tfal tijaj u n-niputajiet ikun jistaw jikbru f'ambjent tajjeb u nixtieq nkun naf jekk inti biex bessibek li timplementa xi ħaġa ġdida sabiex noqorbu iktar lejlanijiet. Sur Kommissarju, Nishti illi nitkena fuq xi ħaġa oħra mhux biss fuq il-fitness check. Jiena et illi hemm ħafna mistoqsijiet u kien hemm ħafna wkoll talbiet min-naħa tal-kumpaniji illi forsi ma waslu lekx. Mela, il pereżempju l ħojfen li hija żona eh, naturali importanti issa edin jgħidu illi Emmek ħajkun hemm daqsxejn ta' problemi minħabba ta' siġar u mhux ħajkunu jistgħu jagħmlu verżjoni tajba ta' ġestjoni ta' kif jaħsbu li huma hekk jiena naqbel ma' Karl Heinz Florence ukoll li tkellem fuq iż-żona tal li hija viċin il-Ġermanja wkoll jiena naħseb li hemm ħafna eżempji oħra li kieku nistantik iżda s-soluzzjonijiet għadhom mhix ċar il-ġimgħa li għaddiet jiena rajt li tieħdet id-deċiżjoni anke fuq il-virus ta' Zika Iżda naħseb li rridu naħdmu iktar fuq il-prevenzjoni, jiena nixtieq nkun naf minnaħat tiegħek inti għandek kuntatt tajjeb mal-kollegi. Jiena naħseb li għadna ma nafux eżattament x'inhu huma l-konsegwenzi ta' dan il-virus u nixtieq nkun naf jekk hux ħajkun hemm jekk inti iktar messaġġi fuq dan u apparti minn hekk jiena naħseb ukoll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 Grazzi ta' dik il-prezentazzjoni li kienet verament ċara u tajba, verament tatturi li tixtieq li din l-aġenda ambjentali tkun implementata dak li għanna bżonn fl-Ewropa u li jkollna tkabbir favur l-ambjent li rispetta l-ambjent fl-istess U kif qalet għall kummissarju sabiex ikonna din implementazzjoni tajba, aħna rrid konna iktar rabta li maċ-ċittadini, iktar mill-qrib u aħna nixtiequ illi insostnu aħjar din ir-rabta. Nixtieq li nitkellem ukoll fuq eh, l-impenn u fiduċja. Dwar l-impjanti nukleari li għanna atomiċi fl-Unjoni Ewropea u trattament ta' dan l-iskart li ħarġ minnhom. Ikolli ngħid li l-ewwel rapport indikattiv jurina li s-sitwazzjoni hija gravi ħafna ħna rridu minn biex nilqu l-għanijiet unżum ma' direttiva rridu ikonna investiment ta' 253 miljun euro. Nofsom biss għalissa kienu allokati jekk inħarsu li ġirien tagħna li Spanja huma għandhom 4.3 biljun euro sissa allokati iżda jridu jinvestu 15 il-biljun euro. Dan l-impjant li hemm fi Spanja huwa ftit kilometri il-bot mill-frontiera mal portugalja kaj kunem hemm xi dan ħaj jinġġes l-ilma l-arja u xmara it-tegus li ġejja fl-Lisbona, li taddim l lisbona X'taħseb fuq dawn l-impjanti atomiċi allura dawn huma verament fil-qofol tal-fiduċja li għandhom iċ-ċittadini fuq dan is-suġġett tal-protezzjoni ambjentali. Grazzi ħafna Sur Kummissarju Sekjoġba. I will go. Mela. onorevoli Affronte, insemmejt Iva l-ċrida kontra il-tuħ ta' injam il-legalu l-importazzjoni aħna qed niġġieldu għanna xift il-problemi għax ta' spiss aħna najdu li ħtija tal-pajizi terzi maħna għanna problemi interni fl-Unjoni Ewropea stess nistanajt li diġa għaddejna għall-azzjoni u ħadna azzjoni kontra xeħut mill-Istati membri. L-Onorevoli Ivo tkellem fuq il-kwalità ta' l-arja u il-particulate matter. Dimmi xi ħaġa tinħossu fl-Unjoni Ewropea kollha kemm imma issib oċata tagħha f'ċerti stati membri. Mhux ħafna imma xi U f'dawn l-istati membri t-tnejn diġà mort hemm u diġà kelli diskussjoni dettaljati u diskussjonijiet pożittivi, din xi ħaġa fejn li IR tkun tista' tajn għax fejn nifokaw fuq ċerti stati membri fuq il-problemi tagħhom, problemi partikolari tagħhom. Issa, għal fertilizzanti minn onorevoli Simona Bonafè. Iva, nista' ngħidlek illi l-kontribuzzjoni tal-regolament fuq il-fertilizzanti u l-kontribut l-ekonomija ċirkolari hija waħda ovvja, jgħam riċiklaċ tal-risorsi bioloġiku tfisser ukoll risorsi aħjar, ek nkun nistaw intejbu strutturi tal-ħamrija, l-biodiversità, il-carbon sink tal-ħamrija, imma kif ukoll il nitroġenu bħala fertilizzant. Ir-regolament tfisser regli fuq kif l-iskart bioloġiku jista' jinbidel fertilizzant. Waħna diskutejna ukoll il-kriterji ta' salfagwardja l-etikettar biex ikun hemm konformità u jekk ma jkunx hemm din il-konformità, dan il-prodotti ma jkunux jistgħu jkunu suġġetta kummerċ fl-Unjoni Ewropea. Aħna d-direttiva fuq in-nitrati wkoll tista' tajn ukoll. Issa fuq il-prodotti tal-plastik aħna kif tafu fil-pjantazzjoni għandna din l-idea illi ikona strategija fuq il-plastik fl-2013 diġà kien hemm Green Paper fuq strateġija Ewropea għal skart mill-plastik u jekk minix sejjer żball kien hemm ukoll inizjattiva, riżoluzzjoni tal inizjattiva propja tal-Parlament Ewropew f'dan is-suġġett u naħseb din tassew kienet importanti għal din l strateġija għax kien hemm konsultazzjoni wiesa ħafna. Ovvjament din il-Green Paper se tiġi wkoll ikkonsidrata fil labbozzar ta' din l-istrateġija. F'dan il-kontest diġà kien hemm xi ftit punti li ġa ġew inklużi f'din ir-riżoluzzjoni illi diġà nimplementaw, pereżempju l-phasing out eh, tal-misbla u r-riċiklaġġ u miri u li ħafna ta' riċiklaġġ tal-plastik issa fuq l pjanar tal-plastik li jkun frammentat jisir bitċi tiġifiri diġa edin naraw kif nistaw konna konsultazzjonijiet eh, din nitkellmu fuq il-kem dan il-materjal jista jiswa f'xejn u se jkollna riżultati fis u ovvjament il-konklużjoni tiko se laħmu din l strategija Ta' spiss jiena nitkellem fuq l-oċeani, ovvjament dan il u ukoll il-kwistjoni eh, tal-zibel eh, ukoll fil-baħar. Onorevoli Vitema tkellem fuq il-fitness check u jekk għandix naraw il-550.000 il tweġibiet u nirrispondu argument wieħed naħseb il-fatt li kien hemm 550.000 eh, eh, argument anki jekk hemm biss argument wieħed imma imħasbin daw in-nies kollha għalhekk jiena ma semmejtx pero semmej dawn il-550 elf persuna biss, imma kellna l-NGOs, kellna l-Istati membri, ċevejt itri minn ministri li jiġu minn l-Istati membri, ovvjament kellna bdiewa, kaċċaturi, nista l-foresti, li jiexu fil-foresti, u nista ngħidilkom milli konsidrajna kollox. Konsulenti kollox konsultaw u konsidraw. Issa fuq l-onorevoli dak li qal fuq is-sajt bl-elettriku fil bahar ta' Tramuntana dan huwa suġġett li beda mill-Olandiżi mill-Olanda użata din strateġija fil Baħar ta' Tramuntana u il sajt permezz tal-elettriku hija strateġija ġdida prima faċe hemm xi ftit effetti pożittivi jista' inaqqas il-bit inċidentali għax is sartu iktar fokat, iktar immiratu jistgħu jagħmlu inqas ħsara lill eh, basi tal-baħar. Imma m'għandniex l-istampa kollha kemmi u ma nistawx għalissa nifmu sow l-sfumaturi kollha u l-impatt ekoloġiku tiegħu biex natukom eżempju kien hemm argument illi meta wieħed ikun jista uh, juża l-iskejjen bil-elettriku eh, uh, u tiġi xokkata speċi, però ma tiġix maqbuda tibqa emmek jew b'xi spina per eżempju li kollha ħsara, u għalhekk hemm dawn eh, għandan itħassi ħassib ukoll u għalhekk għandna bżonn ta' valutar li jkun wieħed xjentifiku. U kif nrefu li eżeka semma, hemm xi bastimenti ta' fuq eh, ċiklu ta' ħames snin illi qegħdin jagħmlu dan il-pulse fishing għandhom proġett pilota ta' ħames snin fuq is-sajt elettriku, suppost kellna rapport għad interim fuq dan il-proċess, imma dan il-rapport suppost wasal f'nofsi sena sena li għaddiet, sissa ma wasal xejn u aħna qegħdin nħeġġu lill-Olanda biex ittina dan ir rapport għad interim imma aħna maħniex qed nistennew biss dan ir-rapport għax reċentement kellna missjonijiet biex eh, nisibu l-fatti l Olanda u l-Ġermanja biex naraw kif dawn l-istati membri qed jiġestixxu u qed jagħmlu supervizjoni ta' dan il-pulse fishing, is-sajt elettriku U f'dawn il-fact-finding missions aħna sejnijom biex ikun hemm miżuri ta' kontroll effettivi u ovvjament se nkomplu monitoraw is-sitwazzjoni. Mhux biss ċfir proċess per se, imma u kol se nkomplu nissorveljaw l svilup ta' dan is-sajt u l-effetti fuq l-ekoloġija. Il-kollega u l-ħabib Frank Gote, Ivan dek raġun hemm kwistjoni fuq dak li semmejtin ta' xkull stat membru jitkellem fuq il-wids jew fuq il-cormorants għal per esempio fl-Svezja jew fl-Spanja u naqbel miegħek iva li għandna bżonn mod urġenti noħorġu soluzzjoni bilanċata. Naħseb ximdaqqiet aħna mor minn estrema liħor jew ma missu xejn l wedz ja xi jasfur ieħor jew noqtluhom kollha, neqirduhom u rarament nipprovaw insibu bilanċ naturali li tant għandna bżonn. U l-ġestjoni tajba insejt konna tkellimna wkoll fuq Natura 2000 jekk naraw iċ-ċifra ta' Natura 2000 u ta' siti tagħhom illi ġo identifikati nistgħu nuru ħafna progress. Jekk imbagħad naraw però il-siti ta' Natura 2000 li qegħdin ġestiti so, l-istampa tinbidel kompletament. U Għalhekk nitlob mhux biss hawnhekk imma kullum kien illi mhux biss nidentifikaw is-siti ta' natura l fejn, imma iktar importanti nġistuhom kif suppost. L-Onorevoli Eka tkellem fuq il-Merkurju, IVA, ir-ratifika il merkurju iva ir ratifika tal konvenzjoni minamata se tkun għal-beneficju eh, ta' ċittadini kollha minn lat ambjentali kif ukoll tas-saħħa l-Unjoni Ewropea u 26 stat membru eh, firmaw il-konvenzjoni ma' xi il-fuq minn xi mitt stati, stati fuq ottubru tal-2014 imma biex il-konvenzjoni tidħol fis-seħħ għandha bżonn ta' 50 ratifiki oħra u nittamaw li nkunu nistgħu naslu għalihom fil-bidu tas-sena id-dieħla. Fl-Ewropa għana avvanzajna sow għal dik l-politika u leġislazzjoni fuq il-Merkurju imma ċittadini tagħna ximta qed għadhom esposti u għalhekk il-pakkett propost huwa l-ewwel net regolament mill-koleġislaturi biex ikun hemm konformi tal-leġislazzjoni li ċiet komunitarji mal-konvenzjoni u biex niproponu illi l-Kummissjoni Ewropea tirratifika il-konvenzjoni wkoll. Issa fuq is-sajt fil-Mediterran kif alla l-Onorevoli Affronte u l-laqalli kellna f'Katania, Nasseb kienet laqata suċċess għal daw kollha illi ma jafux eżatt ġara, nafu illi l mediterran u għaf konfuzjoni sħiħa dak li huwa s-sajt kif għal li affronta għanna xi fil-mija tal-istokkijiet illi fejn hemm eh, sajt eċċessiv, il-problema li żjed hija illi Mediterran huwa maqsum mill-stati membri fil-tramontana tal-Mediterran u xieħut minn stati li mumiex membri, iġifiri dawk tal-Afrika ta' fuq li għedin fl-ofsinal tal-Mediterran. Ximda it naħseb illi din tkun isa skusa għax għanna xi illi huma suġġetta sajt biss mill-istati membri u għanna l-istess problemi. Anki b'dawn l u għalhekk għandna bżonn naraw il-kwistjoni tal-Mediterran mill-perspettiva nazzjonali, komunitarja u mbagħad mill-perspettiva reġjonali. U il-miżuri li semma l-Onorevoli Affronti huma dawk li semmejna f'Katania, ġifri l-ewwel net indiskutu dak li qed jagħmlu l sati membri bejnietna, niddiskutuhom, um, u saqsejna tliet mistoqsijiet l-ewwel net nirrikonoxxu għalmenu li għandna problema fil-Mediterran u t tweġiba kienet iva kulħadd hekk qal Umbat it-tieni mistoqsija jekk nirrikonoxxu li hemm problema għanna bżon naqblu illi għanna bżon namlu xaħġa, ġifiri bil-fors għanna bżon namlu xaħġa u it-tweġiba kienet iva unanimament. U bat it-tillet mistoqsija kienet xta namlu. Li mumma l-mizuri li se nieħdu ovvjament waqafna emmek wara t-tieni mistoqsija x'imbat irridna ridna koll indaħlu l-istati li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea jiena għandi ħafna laqat skedati mat-Turkija, mat-Tunizija, diġà mort l-Alġerija u hemmhekk kelli reazzjonijiet u laqat pożittivi u nittamaw illi kun jistgħu jaqblu magħna. Apparti l-pajjiżi tal-Mediterran tintrattaw ukoll mal-RFMO eh, fir-reġjun Onorevoli Mello tkellem fuq il-skart fil-biodiversità, jena dejjem semmi din il-kwistjoni. Apparti il-kwistjoni tal-biodiversità, x'minx nitkellmu biss fuq il-biodiversità, imma meta r tagħna fuq situazzjoni tal-ambjent, ta' natura, ta' reviżjoni f'nofs triq, identifikaw l-agrikoltura, identifikaw ukoll l-agrikoltura bl-arja, l-ilma, l-ħamrija u kwistjonijiet oħra Ovvjament, dak li qed ngħid jiena hawnhekk huwa illi nemmen illi l-bdiewa se jagħmlu parti mis-soluzzjoni għaliex għax bidja iktar sostenibbli tkun għal benefiċċju tal-bidja u koll, tal-bdiewa u koll. diġà kelli laqat is-sena l-oħra, jina ndirizzajt il-forum għal-futur tal-bidja u kena Eh, diskussjoni tajba ħafna. il bdewa ovvjament iridu eh, jikonnhom bidja eh, tkun ma tasonibli bl-aħjar prassi għax fl-aħħar mill-aħħar ma jridux jġibu l-ġebla fuq saqajhom. U għalek, jek aħna għeddin najdu illi għeddin nihdu wis mill-arja tagħna, mill-ħamirja tagħna, dawn huma l-ingredienti tal-bidja u iba nishtiq nixtieq nitkellem mal-bdiewa eh, jiena qed nitkellem mal-bdiewa imma l-approċċ tijaj huwa nappoġġaw u jagħmlu parti mis-soluzzjoni għax fl-aħħar mill-aħħar ma l-assisa assisa tajbin ħafna tal-biodiversità tagħna u jekk dan qed jagħmluh u jkollhom spiża għaliex le għandhom bżonn jiċċevu kumpens. Issa, Dak li qal onorevoli Xreja fuq it-telef tal biodiversita u s-siti ta' natura 2000 bħalma diġa għat, fl-opinjoni tija mhux biżejjed identifikaw is-siti tal-natura 2000 sakemm ma jiġux ġestiti kif suppost. Meta kellmu fuq is-siti ta' natura 2000 ta' spiss nagħmlu referenza għas siti ta' natura 2000 fuq l-art ma ħa insewx illi għandna mira għal siti ta' natura 2000 fil-bahar. Waqt li fuq l-art ta' minna ħafna progress fil-bahar għanna biss 4% illi stajna n-nexxu, forsi fuq l-art għanna bżon għatum mbottatura l ġestoni aħjar, ma fil-baħar għad għatum bottatura kif suppost fuq l-identifikazzjoni ta' dawn is-siti. Naqbel ma l-Onorevoli Zorinjo fuq il-ħtiġa li jkun hemm outreach li li nkunu frabta ma' ċittadini tal speċjalment biex ikunu jafu fuq it-kabbir favur l-ambjent fuq il lissa l installazzjoniet nukleari naf li dinja xi ħaġa illi qed tiġi diskussa fl-Energy Union. Ara su Miguel qed jagħmel imma għandna bżonn ngħidu illi jiena dejjem nipprovaw biex inħeġġeġ l-użu tal-enerġija li t-ġeddet għalija mill-lat sostenibbli hekk biss nkunu nistgħu nafanzaw. U meta nitkellem fuq it-trasport, iva forsi xieħut jilabu bil-klim kif nistaw intejbu l-combustion engine, imma jina najt insow fuq il-combustion engine u morru dritt dritt għal emissjonijiet iktar sostenibli jew tara tal-zero. U anke meta niġu għas-settur tal-enerġija qed inħeġġeġ biex ikun hemm użu tal-oċeani. Meta nitkellem fuq l-enerġiji li tiġġedded, nitkellmu dejjem fuq il-mirriħ u mix-xemx. Imma nistgħu jkollna wkoll il-wave energy, nistgħu jkollna wkoll il-marea, għanna temperaturi differenti, nafu da kollox ġa diskutejna ħafna affarijiet li għandhom xaqsmu mal enerġija li tiġi mill-bahar. that was it, but someone I think asked about. Għafaw forsi nista ma kness kemm xi ħadd li jitkellem fuq l-aċċess għall ġustizzja ta' nitkellmu fuq dan is-suġġett il-Kummissjoni għażlet għal gwida interpretattiva li semmejt minn flok ta' minflok flok direttiva l ewwel qed naħsbu illi hekk nkun nistgħu naġlu iktar għax nistgħu noħolġu b'din il-linji gwida qabel l-2016, qabel ma tintemm l-2016 fuq il-liġi fuq l-aċċess għal ġustizzja qed tiġi stabilita permezz ta' sentenzi ta' rati u dik li se tagħmel din il-gwida hija li tispjega u il-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja u tejn fl-implementazzjoni fl-Istati membri. Issa, fuq il- glyphosates li huma użati fl-fertilizzanti nużaw l-użu tagħhom jispiċċa fl-30 ta' Ġunju ta' din is-sena l-Kummissjoni. U naf li mhux ċpaċpuli, imma l-Kummissjoni proponiet l-estensjoni um, ta' din l-approvazzjoni u diskussjoniet mal istati membri għadha d U raġuni hija għax il-valutazzjoni ta' riskju mill-lefka illi konsidrat ukoll il-valutazzjoni tal-WHO jagħtu illi projbizzjoni totali mhijiex ġustifikata għaliex għax il-kriterji stretti ta' approvazzjoni fil-leġislazzjoni komunitarja tagħna kienu sodisfatti. Din hija xi ħaġa minn ġdid illi l-efka valutat jekk humiex ukoll kawża tal-kanċer. Naħseb daw kienu il-biċċa kbira tal-mistoqsijiet jekk forsi ħallejt barra xi mistoqsija u forsi tixtiequ tweġiba bil-miktub għandkom biss issaqsu. Voorzitter, mijn vraag over eh, de Zika-resolutie en de gevolgen daarvan. Iva, grazie ħafna fuq id-direttiva fuq il-virus ta' Zika u l-konsekwenzi li jista' jkun hemm. Fil-fatt dan il-virus jiżviluppa minħabba eh, l-ilma qiegħed. Nixtieq inkun naf jekk se nagħmlu xi ħaġa għax jekk l-elqas ħaq allura dejna riżoluzzjoni. ma taqax taħt il-kompetenza dan il-kommissarju għax dan huwa diġi eh, saħħa. Imma president l-ilma qiegħed parti minn natura le u l-implementazzjoni ta' Natura 2000 u l-ilma jgħat eh, imorru 8 fit u meta kienem wara t-tini gwedenija l-izvilup tal-malarja, attakajna din il-problema u l-ek nasab għanna bżonni trattaw kol din il-kwistjoni. Le, iba naqbel miegħek minix qed ngħid illi ma tikkonċernanix le, ovvjament eh, lili u l-kulħadd. Imma jekk hemm mod kif nistgħu nirrasnu dan il-virus huwa kif għattint permezz ta' ġestjoni aħjar tal-ilma. Ovvjament, eh, Komissjoni ħadet eh, rwol proattiv minn kull stat membru għanna bżon nirċevu, għax ġa diskutejna fid-dettal, il-rapporti tal-ġestjoni tal-ilma. U il pjani tal-ġestjoni tal-baċini tal-xmajjar li jinkludu prekawzjoni ukoll. Hemm ħaġa li ma weġibċ forsi kienet il-proibizzjoni taċ ċina għall-ikel tal-laħam jekk li kiku kienet il sajt nista ngħidilkom iva tajjeb għax in-nies forsi jiklu tal-ħut. Mela issa grazzi ħafna lill kummissarju Vella tal fatt li kien fostna llum u għal kooperazzjoni attiva tiegħu u għad-disponibilità tiegħu biex jiġeb il-mistoqsijiet kollha li ġew imresqin l-attenzjoni tiegħu. Grazzi ħafna Kummissarju u f'minuta oħra issa inkomplu bil laqgħa tagħna biex nagħtu l-possibilità lill kummissarju biex joħroġ mis-sala. Għax għandna ħafna punti fuq l-aġenda tagħna. Grazzi ħafna, grazzi għall-appoġġ tagħkom.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 Now we can uh, continue our meeting. Stawa nkomplu bil-laqatana, punt ħamsa, il-rapport fuq negozjati interistituzzjonali pendenti fuq l-emissjonijiet u limiti tal-emissjonijiet u l-kontrolli uffiċjali e, tamir mediku innek. Fuq il-limiti tal-emissjonijiet wasanna għal ftejjin provizori fuq dan il-fajl fl-aħħar trialogu is-6 ta' April il-laqa wkoll permettiet lill kolleġislaturi jideterminaw li ma leġislazzjoni sekondarja tkun tista' tiġi applikata kien hemm qbil fuq l-atti delegati għad dispożizzjonijiet kollha biex jittestjaw l-montaraw l-emissjoni tal-Parlament Ewropew għal ċattara tal-Evit tal-Kunsill fuq esenzjonijiet speċifiċi għal muturi installati fuq il-harvesters ċfiri tamir użat għal ħsat tal-qoton u għal u koll il-proċessar ta' silġ, definizjoni ta' tutta possibilità ta' sostituzzjoni ta' ċerta kategorija ta' moturi l u il-vot fuq il-test baskedat għal għalimis tal-envi 26 ta' april. Fuq il-kontrolli uffiċali sitra l-guħa ehm, seħ fil-5 ta' april il-teams tan negozjar baqgħu jiddiskutu l kwistjonijiet politiċi importanti tal-artiklu kontroll tal importazzjoni kif ukoll ċertifikazzjoni uffiċjali u laboratorji ta' referenza u ċentri, kwistjoni fejn kien hemm provdut ħafna iktar ċarezza minn qatt qabel. Id-diskussjonijiet eh, seħħu f'ambjent kostruttiv u instab kompromess fuq il-biċċa kbira tal-kwistjonijiet politiċi seba' trialogu se jiġri għada. Issa fuq it-tamir mediku u it-tamir mediku ta' diagnostiku in vitro, it-tmin trialogu fuq dan it-tip ta' tamir ġie organizzat fis-7 ta' April din is-sena wara l-konklużjoni b'suċċess ta' numru ta' kwistjoni importanti per matul is-seba' trialogu l-partit tan negozjati għamlu iktar progress. Il-proposta tal-Koreper ta' 23 ta' Marzu għala il-ftejjim fuq l-assikurazzjoni tar responsabilità l-atti delegati implementati f'pakket u l-klassifikazzjoni ta' regoli 6 19 u 21 il-Komissjoni wkoll l b'żewġ proposti qabel trialogu fuq il-proċessar mill-ġdid u l iskutinju ta' tamien ta' riskju għoli IVD tnejn għandhom soġġi eżaminati mill-Kunsilli u l-Parlament u bat jindaħlu mill-ġdid fl-aġenda għaddisa disa trialogu. Għatfadal xi kwistjonijiet IVD pendenti bħal pereżempju ċerti aspetti tal-kapitlu 6, ir-regoli fuq ir-riċetti, ir-regoli ta' klassifikazzjoni 1-4-5, il-testjar tal-pazjenti fejn l parlament Ewropew bat il-proposti qabel it-trialogu dawn huma kollha kwistjoni li għandhom bżonn jikkonsultati minn ġrid fit-trialogu limit li huwa skedat għal 11 ta' Mejju f'Strasburgu. Issa fuq innek, nek it-tieni trialogu fuq id-direttiva NEC eh, ġiet organizzata nhar it-tnejn 4 ta' April matul dan trialogu l-kolleġislaturu għamlu xi ftit progress biex jaslu għal ftehim fuq kwistjonijiet mhux daqshekk kontroverzjali f'bosta artiklu l dispożizzjonijiet tal Clean Air Fund ġifir il-fond għal arja aktar nadifa u l-European Clean Air Forum. U bat kien hemm diskussjoni importanti fuq kwistjonijiet politiċi inkluż l-annes tnejn, iġifieri l-impenji tan-nek, il-flessibilitajiet u l-metan Issa nistgħu ngħaddu għal punti li jmiss fuq l-aġenda, jiġifieri rapport mill-Kummissjoni lill parlament Ewropew fuq l-ikel u ingredienti tal-ikel trattati eh, b'radjazzjoni jonizzanti għas-sena 2014. Għawek għandna s-sur Tefenad mill-unità tal-ġene fil dg Saħħa, sena dilu l-kelma minnu fih sabiex ikun jista jispjegana r-rapport. Grazzi. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna President, u għalek dan il-punt u fuq il-rapport publikat mill-Komissjoni ta' kull sena fuq l-attivitajiet tal-autoritiet ta' kontroll fl istati membri fuq il-twaqif eh, ta' dawk li huma ehm, għandhom l-autorizzazzjoni biex jużaw eh, dan il-prodott ionizzat u l-effett fuq dawn il-prodott li derba ma titlu fuq is-suq. Ir-rapport ifakkar il-lista tal-istati membri li għandhom it-tamir għall-installazzjoni ta' dan it-tip ma 13 stat membru l-Belġu, Bulgarija, Repubblika Ċeka, l-Ġermanja, l-Estonja, Spanja, Franza, l-Italja, l-Ungerija, l-Olanda, il-Polonja, l-Rumanija u mbagħad ir-Renju Unit. U n u wkoll għandha eh, installazzjoni adattata. Mela, għal dak li huwa il-tonaċ li huwa eh, trattat huwa ta' iktar minn 3000 ġifiri inqas mill-istat minn bax l-2013 u ta' 20% bħala tnaqqis, ġifiri iva 20% u Dan it-trattament jippermetti illi neqirdu ċerti patoġeni, ċerti parassiti u ma jkunx hemm dawn il, eh, dan il-frott li jmur eh, ħażin. Issa għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi it-test kif tafu permettow l-armonizzazzjoni ta' xi tipi ta' prodotti l-ispeċi, il-ħaxix tal-istaġun, xiftit eh, herbs, dawn kollha eh, nixfin. U dawn l-istati membri għanna possibilità li jkollhom autorizzazzjoni nazzjonali għal ċerti prodotti fuq it-territorju tagħhom, ġifir il-Belġju, Repubblika Ċeka, Franza, l-Italja, l-Olanda, il-Polonja u r-Renju Unit. Issa fost dawn il- prodotti iktar nazzjonali nsibu l-ħaxix, il-frott, imma wkoll il-, -frott, il il-frog legs, il-tjur u tipi oħra ta' laħam. Issa ċerti prodotti li għandhom din l-odazzjoni, per eżempju fuq il- Issa għajn ta' sringijiet, per eżempju, għanna xie 16% pala kwantita u pereżempju wkoll dawk li huma t-tjur. Mbagħad it-tielet u kategorija huma dawn il-herbs aromatiċi li huma nixfin. Hemm żewġ operaturi ewlenin fl-Ewropa li trattaw il-Belġu u l-Olanda. Huma jirrappreżentaw xi 85% ta' trattament u l-Belġu kważi kważi ferm iktar għax eh, l-Olanda biss 24% eh, minn dak il-total. Mbagħad it-tielet stat membru huwa l-bot ħafna Franza b'8%. Issa matul 2014 kien hemm inqas minn xi 6,000 tests fl-istati membri xi 98% favorevoli mija eh, ma stax jiġi għed fil-mija mhux daqshekk eh, pożittiv. U dawn it-test kienu fuq prodotti fuq is-suq. Meta kien hemm riżultat ta' li wieħed ta' ħsara jew difettus ħanajdu hekk forsi mħabba etikettar, forsi l-etikettar obbligatorju ma kienx ċar, jista' jkun raġuni ieħor pereżempju għax it-test kien mhux post awtorizzat, imma b'mod ġenerali dan wassal għall-irtirar minn fuq is-suq eh, bl-eċezzjoni ta' etikettar fejn il-produtturi kellhom ukoll l-għażla li jerġgħu jpoġġu etiketta oħra ġdida. Issa fuq il-kontrolli effettwati il-sim kien importanti il-Ġermanja għandha qalba ħafna dan it-tip ta' prodott u verifika u b'xi nofs tal-prodotti testjati ġew testjati fil-Ġermanja. Mat iż-żewġ stati membri wkoll jagħtu ħafna importanza huma l-Italja u l-Olanda. Dawn it-tlet stati għandhom xi 70% tal-kontrolli effettwati fl-2014. U għalhekk din hija taqsira tal-kontenut dan ir-rapport u forsi issa Nista nista naddi l-kelma l-onorevoli eh, membri. Grazie ħafna, President. Thank you very much. Grazie ħafna. Issa. Għaw minn jishti eh, jemmeġ mistaqsijiet? Is-Sur Ozling. Ja, fil <clears throat> dang li komissjon. Grazie ħafna l-Komissjoni naħsbu l fuq dan il-sujġet memx bizzejiet informazzjoni u għanet staj kolli nejt izdat nħu gost illi għet jitkellem għawek mod miftuħ issa fuq id-dozi u il-trattamenti ta' ċertu prodotti u ingredienti jena nishtiq ninkunna fiktar informazzjoni fuq id-dozi kien hemm basta stati membri illi semmew basta raġunijiet bħala skuża minħabba għalfej, biex jispiegaw għalfej mux għat jisiru kontrol, per eżempju, memx bżed rizorsi, ecc. Iżda jkolli nejt li il-konsumatura u għek għet jirċivi u koll affarijiet li eh, ġili ikunu u anka għanna bżon tiktar informazzjoni konkreta fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni. Nixtieq nkun naf jekk hemm xobta bejn ir-radjazzjoni u ir-reżistenza l-antibiotiċi din hija xi ħaġa li l-Presidenza tal-Olanda fil-fatt poġġiet fuq l-aġenda tagħhom jista' jkun li r-radjazzjoni twassal l-iktar reżistenza għall batterji u jekk iva taħseb li hemm bżonn li jkun implementati ċertu miżuri. Ikolli ngħid ir rapport mhux qed iwassal għal konklużjonijiet konkreti għal din raġuni jiena nixtieq nkun naf aħna jista xikorna rapport aħjar il bċertu konklużjonijiet konkreti. Minħabba li ma tanċie ħaġa pożittiva jew siwi li jkollna rapport u ma nistgħu naslu għal ebda konklużjoni. Mistoqsijiet aħna? No. And then? Le. Mela, ngħaddi l-kelma l-Kummissjoni ħadd wieġeb. Grazzi ħafna, President. Fil-fatt, ma nix data fuq l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet, għax il-Kummissjoni ma rċevitx l-elementi li suppost rċevit ma nix informazzjoni ta' dan it-tip. Fuq il-kwistjoni ta' resistenza uh, mikrobiotika, din ir-resistenza ta' kontra l-mikrobi biex inkun siċċir ma nafhomx imma dak li naf huwa illi radjazzjoni teqret il-mikrobi u suppost ikolli evidenza xjentifika biex inkun naf ir-resistenza għal dan it-tip ta' trattament. Imma jien għandi d-dubju tiegħi imma ma nistax nirrispondi għal mistoqsija. Issa, fuq il-Bird's Eye View, ġifiri mis-sens li natu stampa ġenerali, il-Komissjoni tamer rapport ta' kull sena, mim li fatti veru, nanalizzaw il-possibilità li naslu għal konklużjonijiet u forsi wkoll naraw kemm ikun tajjeb illi nibbazaw ruħna fuq din regolamentazzjoni li diġa' mhix antika ma insomma ta' ilu diġa' għandna data l-2015 u aħna qed nipprovaw li konna dokument forsi ftit iktar il-laħam fil-futur. Thank you very much. If, uh... Grazzi, jekk m'hemm xi żied mistoqsijiet, bikas nistgħu nikkonkludu hawnhekk dan il-punt. U ngħaddu issa għal punti li jmiss fuq l-aġenda. Għal dan il-punt m'għandniex rappreżentant tal-Kummissjoni sissa. Mela Fil-każ ser nifqu għal xi minuti biex nistennew ir-rappreżentant fil kummissjoni Tajjeb. Okay, dear colleagues, we can uh, close here the meeting of the committee and uh, we will start tomorrow morning. Mela, senjur, ħanif u għawek bil-laqa u ser inkomplu għada fl u nofs wara l-qasar koordinaturi. Grazzi u narakom għada.